ħafna. Gemeinsame Aussprache ist damit äh, geschlossen, die Abstimmung über die Iva, ek. Nikonkludu dan id-debattitu konġunt il-votazzjoni għal-għada u issa mmorru għal äh, punt li jmiss fuq l-agenda tagħna. Jiġifieri, debattitu konġunt fuq il-koeżjoni għandna rapporti differenti hawnhekk għandna e, eh, Signora Damato fuq l-implementazzjoni tal-objettiv tematiku Tal-na nħassuħ l-kompetitività tal-SMEs, ir-rapport tas-sur Valkarsel Siso fuq politika ta' kożjoni strateġika ta' riċerka innovazzjoni l speċjalizzazzjoni intelligenti kif ukoll tas-sur eh, Sinjura Mikhailova fuq kooperazzjoni territorjali Ewropea l-aħjar prattiki u miżuri innovattivi u s-Sinjura Bresso u rapport tagħha fuq l-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għar-Reġjun Alpin. U nixtieq bħala l-ewwel kellim tagħna nadi l-kelma l-Onorevoli Rosa D'Amato pala rapport tal-erba minuti. Grazzi, President. Nishtiq nirringrazza l-kollegi u x-shadow rapporter fejn naħdimt ħafna. Il-rapport li aħna dottajna fil-Komitat Reġi irrid janalizza mod ġenerali ċerti kriteri fuq l-implementazzjoni tematika ġifir il-kompetitività tal-SMEs fil-programmazzjoni ġdida. U għalhekk 23 miljuni ta' SMEs fl-Europa ġifiri għandhom inqas minn 250 nis jaħdmu eh, magħhom rappresentaw 99% tal-intraprisi kollha u jagħtu kontribut fondamentali l-iżvilupp għal koesjoni soċjali, innovazzjoni kif ukoll int ta' eh, ta' impjiegi ta' kwalità olja u 100 miljun ta' posti ta' postijiet ta' xogħol u għalhekk fl ewropa ovvjament dawn it tipi ta' intraprizi mikro, hekk sejħulom, qed jiżdiedu fis-settur tradizzjonali kif ukoll fuq il-livell ta' ta' President. Sinjura Damato jekk joġba ma tistax tibqa' dejja dan ir-ritmu. Huma mela 93% ta' 22 miljuni tal-SMEs u issa hemm irdoppjar eh, tal-fondi tal-2007 tal-2013 imma l-64 biljun li illi se jaslu għal 140 kondizzjoni neċessarja mhux biżejjed biex nilqgħu diffikultajiet kbar li l-intrapriżi tagħna jintaqa' magħhom ta' kuljum. U għalhekk għandna bżonn ngħidu li kriżi ekonomika u l-politika ta' austerità rasnu e, talba interna, il-kontest burokratiku u leġislattiv ukoll ġungla sħiħa fejn huwa impossibbli li wieħed jinvesti. Fir-rapport aħna rġajna tennejna kemm importanti li tenders pubbliċi ġew organizzati mod trasparenti u innovattiv u għalhekk nilqgħu id-direttiva fuq it-tenders u l-DGUE illi se tnaqqas l-pisijiet amministrativi għall smes imma l-istess waqt għandna bżonn ikunu prudenti u nistidan l-Kummissjoni Stat Membri biex ikunu hekk anki fuq l-arretrat li hemm ħalsu kif ukoll fuq direttiva biex id-direttiva tiġi applikata b'mod adattat. Ma nistgħux nħallu illi l smi stana ma jkunux jixtiequ parteċipaw f'proġetti u programmi minħabba li m'għandhomx fiduċja fis-sistema. Onorevoli Damato, il-President qed jgħidilha jekk jogħġbok bil-mod ma tistax tkompli għaddejja hekk, hemm xi ftit lingwi fejn aħna is-soltu nisimaw iktar bil-mod, mux italjan, pero, hej l-onervu kaputo l-istess problema kellu, inti mdorrija titkellem u taċċel ħafna, imma ovvjament inti taf mill-Italjan morru fil-lingwa oħra, daqqet fil-lingwa oħra. Rridu noqogħdu attenti u nixtieq nistieden lill-Kummissjoni tagħmel dan u rridu wkoll nitkellmu dwar l-importanza tal-aċċess għal kreditu l-SMEs, mod partikolari il-kumpaniji mikro, eh, ħalsu ma stess il-nuqqas ta' aċċess għal kreditu u ħafna drabi sabu diffikultajiet kbar biex jitolbu il-kreditu minant il-banek. Ir-riskju huwa li ehm, tispiċċa bis-soluzzjoni għar mill-problema il-regolamentazzjoni eccessiva, l-gold plating, il normati regolamenti fuq la jnuna tal-istat, aħna nifmu dawnu ma' komplessi urġenti. Imma, xet niproponu aħna? Aħna niproponu li kunem proċess integrata politika reġjonali u politika Ewropea li tifoka fuq setturi speċifiċi bħal dawk tal-manifattura, teknoloġija ġdida, kostruzzjoni sostenibli, il-vetturi eh, favur l-ambjent u l-smart grids. Hemm bżonn eh, fil-rispetta speċifiċitajiet territorjali u il-produzzjoni ta' kull reġun dawn irridu l-prinċipju tal-pakket ta' l-ekonomija li tkun sostenibli kif ukoll noqogħdu wassa għal promozzjoni ta' dawn l-impjiegi eh, favur l-ambjent. Iġbir li jkun hemm katina ta' valur aktar favur l-ambjent li tinkludi r-rifabrikazzjoni, it-tiswija, il-manutenzjoni, riċiklaġġ u proġettazzjoni ekko kompatibbli tista' tagħti opportunitajiet kummerċjali lill-SMEs. Ehm, Il-loti eh, tal-enerġija hija fundamentali għal dan, iġbir li kull ispejjeż tal-enerġija jkun jkunu kontrollati. E, L-intraprizi Ewropej għandhom l-ola spiża ta' enerġija fid-dinja U emżon li ikonem sistema ta' dekarbonizzazzjoni u autoproduzzjoni tal-enerġija u kol fid-dawl tal-krizi tal-immigrazzjoni tal-azil l-SMIs rridu jagħtu opportunitajiet innovattivi għall-integrazzjoni tal rifuġġati li jidħlu fis-suq ta' xogħol tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri l-SMIs rridu jkunu aktar global u il-President jinterrompi il-kellima. Grazzi ħafna, Sinjura Damato. Issa, għal massimu ta' erba minuti nadi il-kelma li l-onorevoli Varkas El Siso. Grazie ħafna, Sur President, kommissarju, kollegi. Intom tafu li uħut mill ta' implementazzjoni tal-Kumplit Kummissjoni Ewropea fil-mandat ta' bħalissa u propju għal dak li għandu xjaqsam ma' tkabbir ekonomiku minnaħa kif ukoll il-ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità minnaħa l-oħra. Il-Kummissjoni faslet ċertu odot e, ta' l-istrateġiji ta' specializzazzjoni intelligenti. Ma dan eżattament xini? Xini din l-istrateġija ta', e, ta implementazzjoni intelligenti? Din hija l-applikazzjoni ta' l-innovazzjoni, l-iżvilupp teknoloġiku, kif ukoll riċerka e, ta' xini l-ekonomija reali la darba dawn setaw jiġu, eh, setaw jidentifikaw il-punti eh, ta' saħħa u l-punti dajfa tagħha. Dak li huwa msejjaħ ir-ris tlieta huwa imfassal mill-programmi operattivi kif ukoll min-naħa l-oħra jobbligaw l reġuni sabiex jifasslu l-istrateġiji tagħhom minn qabel għaliex jekk ma jkunx hekk ikun kompletament impossibbli li dawn ir-reġuni jkunu jistgħu jaċċedu għal fondi. Minn barra dan aħna rridu ngħidu wkoll li dawn l-istrateġiji għandhom natura ta' parteċipazzjoni fejn jintervjenu iċ-ċittadini, l-intraprizi, l-universitajiet u ovvjament ukoll l-amministrazzjoni pubbliċi il-rappresentanti tal-Parlament, il-Kumitat tal-Izvilupp Reġjonali, aħna fassalna rapport li fost affarijiet oħra nixtiequ nħeġġu lil kummissjoni sabiex tibqa' mixja il qudiem dawn l-istrateġiji. Fuq dan ir-rapport nixtiequ ngħidu li huwa l-ewwel rapport li qed jindirizza dan is-suġġett f'din il-leġislatura u hawnhekk f'dan il-Parlament. Nistgħu ngħidu wkoll li t tfassil tiegħu Eh, kellu il-proposta ta' numru ta' assoċazzjonijiet li ħafna minnhom ovvjament huma speċjalizzati f'dan is-settur kif ukoll kunsens wiesa ħafna tal-membri tal-kumitat li semmejt qabel ġbir ta' żvilupp reġjonali. U nista' ngħidilkom li meta ġiet preżentat ehm, ir-rapport kellu 33 vot favur, 3 biss kontra u minn barra dan kollu Eh, ir-rapport stess eh, irnexxinna inżidu fil-kwalità tiegħu eh, permezz ta' ammont mhux ħażin kemm għal dak li huma il-kwantità u l-kwalità ġbir ta' emendi. Nixtieq nenfasizza fuq il-kontenut ta' dan ir-rapport minnaħa il-bżonn li l-Unjoni Ewropea tintensifika l-isforzi kollha possibbli sabiex tkun tista' tikseb dan it-tkabbir ekonomiku li huwa intelligenti, sostenibbli u anka li jwassal integrazzjoni. U nixtieq nenfasizza wkoll l-importanza li il-riċerka, l iżvilupp teknoloġiku, l-innovazzjoni iridu jikkostitwixxu uħut mill prioritajiet ta' investiment sabiex il-fond ta' żvilupp reġjonali jaqilbu E, f'bażi reali li minna mbagħad ikunu nistgħu insaħħu il-kompetittività u anka il-ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità. U għalhekk hemm bżonn li ikun hemm analiżi fuq il-kapaċitajiet tal- tal-flus attiv, tal-kumpanija kif ukoll li jinħolqu opportunitajiet ġodda anka ta' imprenditorija. Nixtieq nefasizza wkoll li issa hemm bżonn ta' aktar kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet reġjonali kif ukoll il-programmi ta' kooperazzjoni transnazzjonali biex nevitaw li jkun hemm irdu pjanet nalaqgħu sur President kif ukoll hemm bżonn il ta' osservatorju nazzjonali jista' jiggarantixxu indikaturi eh, aktar sodi. Nixtieq nieħu opportunità mill-preżenza ta' Sinjura Kummissarju hawnhekk dwar x'kienu il-problemi li dawn l-istrateġiji iltaqgħu magħhom mhux biss dwar il-tfassil u l-implementazzjoni imma anka affarijiet oħra. Grazzi ħafna. Nächste Rednerin für vier, Milio für vier Minuten, ähm, auch als Berichterstatterin, die Kollegin Iskra Michalova. Grazie ħafna sal-Onorevoli Mikhailova għal erba minuti. Eh, Grazie ħafna President, Signora Kommissarju. Illum jiena qed inressa ir-rapport li ġie diskuss u approvat mill-Kumitat tal-Politika Reġjonali Reġġo. Speċjalment għal dik li l-kooperazzjoni territorjali il-programm Interreg hekk imsejjaħ. Ir-rapport għandu xi eh, jitratta l-innovazzjoni, l-esperjenzi tajbin, il-programm Europa 2020 kif ukoll is-simplifikazzjoni tal-programmi territorjali kif ukoll rakkomandazzjoni tal-futur. U f'dan il-kuntest nixtieq insemmi illi l-kooperazzjoni transkonfinali transnazzjonali kontribwaw biex ikun hemm prassi tajba matul dawn l-aħħar snin biex ikun hemm trasferiment tal-ħiliet u niġildu kontra problemi ekoloġiċi kif ukoll problemi bħal pereżempju it-telf tax postijiet tax-xogħol, edukazzjoni, eċċ. Ir-rapport isemmi wkoll illi l il budget ta' li huwa ta' xi 10 eh, biljuni, però jirrappreżenta biss 2.8% tal-budget allokat u ma jirkospondix għas sfidi li għandna quddiemna. Ir-rapport ukoll isemmi li l-programm Interreg ġie votat pjuttost tard u hemm bżonn li l-istati membri mobilizzaw il-mezzi biex jilħu l tagħhom jirrispettaw il-kriterji. Aħna nagħmlu appell lill-istati membri biex joħolqu sistemi ta' sorveljanza u ta' valutazzjoni biex nkunu nafu aħjar dak li ġie u kol fassar għall-interregl. bżonn naraw ukoll ix-xogħol tal-interreg fil-kriżi attwali mal-immigranti kif ukoll il-kontroll u l-ġestjoni eh, ta' reġunijiet transkonfinali. Ir-rapport ukoll rwol ta' interreg biex għall-innovazzjoni ta' regoli u biex nsidu s-sinerġija mal-ERS kif ukoll mas sistemi tal-innovazzjoni. <laughs> Kif ukoll il-kapaċitajiet ta' eh, riċerka, tal-iżvilupp, tal-innovazzjoni, kif ukoll ta' iktar sinerġiji għall programm Horizont 2020. U l-pjaniet ta' investiment għandna bżonn ikollna bħala għan il-kwalità kif ukoll il-kwantità u l-impatt tal-investiment u da kollu viżjoni ta' iktar innovazzjoni. L-istrumenti finanzjarji għandhom bżonn ikunu strument importanti u kostanti. ir rapport isemmi wkoll l-importanza tal-gruppi Ewropej ta' sinerġiju ta' kooperazzjoni u jagħmel appell l-Istat membri biex jużaw bisħiħ il-ħiliet u l-opportunità ta' interreg biex intejbu l-mobilità transkonfinali. Inklusi wkoll l-oqsfa regolamentari. Għanna bżonn naraw li huma l-prioritajiet u jekk hu possibbli li jkollna iktar finanzjament, speċjalment fil-qafas ta' titjib tal-politiki ta' integrazzjoni. Ir-rapport itenni illi hemm jeżistu ħafna opportunitajiet fl-interregl biex jiservu bħala bażi għal programmi futuri. U din tista' tkun il-bażi tal-politika ta' koeżjoni fil-futur. Grazzi. Thank you very much. Um, and as... Grazie ħafna l-aħħar rapporter f'din l-ewwel round. Mercedes Brezza għal Grazie Presidente. Grazie ħafna, Sur President, kollega, kollegi, komissarju. Il-politika ta' koezjoni li aħna edin id-diskutu l-lum permezza dawn l-erba rapporti u għieħed mil ftit strumenti li huma propju rib ta' ċittadini tal-studenti l-ħaddima u l-intraprizi. Ir-rizorsi li għanna huma rizorsi li jaqgħu kompletament fuq it-territorji u l-lum għadhom wieħed mill-ftit sorsi ta' investiment tal-Unjoni Ewropea kollha kemmi, speċjalment fuq livell lokali. ir wol ta' reġuni u l-awtoritajiet, l-entitajiet lokali hija importanti fil-politika ta' koeżjoni kif ukoll hija importanti għal makro reġun ta' reġun alpin li r-rapporti għajam referenza speċifika li Dan il-programm jagħti opportunità sabiex ikun hemm investiment eh, ta' eh, mm, fi proġetti ta' impatt Ewropew mhux biss reġjonali kif ukoll gvernanza multilevel li tibda fir-reġuni u li titwettaq permezz ta' kontribuzzjonijiet anka tal-entitajiet Ewropea għalhekk jiena konvinta li r-rwol tal-entitajiet lokali irrit jissaħħa pal ktibt fir-rapport li aħna votajna ir-reġuni u l-entitajiet lokali irridu jkunu involuti bissi fil-ġestjoni tal-istrateġija jekk aħna rridu li niksbu r riżultati. Minn barra dan aħna nafu kemm huwa importanti li f'din l-istrateġija man ma poġġux xurxin ma, ma nirfsux il-kooperazzjoni li hemm. imma jekk nistgħu nagħtu valur miżjud nintegraw l-esperjenzi li diġà għandna Eh, nkunu edin nifacċaw għanijiet komuni li jgħak huma komuni għaż-żona kollha kemmi Alpina u prealpina, imma li dan jirrifletti wkoll fuq iż-żona tal-Ewropa kollha kemmi. Dak li qed jiġri f'dan ir-reġun għandu effett bħalma nafu fuq fu, l-Unjoni kollha kemmi. U b'koerenza ma l-anijiet gbar ta' Europa 2020 eh, li konna zvilup sostenibli, ambjent u enerġija, emżon li anka permezz ta' din l-istrateġija eh, ikunem it-twetti ta' proġetti ta' dimensjoni makro-reġjonali. Eh, l-istrateġija użalb trid tipproponi ruħa propju għal dan lan. Għalek għajkun importanti l-istrateġija servi bħala strument ġdid għall appoċ għall iżvilupp tal-ekonomija, mhux biss fis setturi tradizzjonali bħat turizmu l enogastronomija li xorta waħda ovvjament għadhom fundamentali iżda anka partikolarment setturi aktar innovativi. Dak li ħajkun importanti huwa Eh, l-integrazzjoni bejn iż-żoni kbar urbani u iż-żoni urbani, dawk iż-żoni tal muntanja eċetera, ġifiri biex din l-istrateġija taħdem. Imma eh, dwar l-infrastruttura ta' dawn iż-żoni infrastrutturi li forsi qegħdin jintużaw ħażin jew li mhux qed jiġu tużati u li qegħdin jistennew li jerġgħu jibdew jintużaw kif suppost. Aħna rridu noħolqu pjattaforma ta' investiment għal-reġun alpin u peri alpin kollu kemmu li permettinna li konna finanzjar pubbliċi u privat anka permezz tal-Bank eh, ta' Investiment Ewropew u anka politika ta' investiment mill-EFSI ma nistaw xista naħsbu dwar zvilup ta' dan it-territorju qabel ma nkunu nistgħu eh, nagħmlu konnessjoni bejnhom u l-kumplament tad-dinja. Eh, F'dawn ir-reġuni, fiż-żoni alpini, għatem wis żoni eh, vojta fejn m'hemmx konnessjonijiet, pereżempju hemm bżonn ta' konnessjonijiet ġodda li flimkien ma' dawk tradizzjonali jippermettu lil min rrit jaħdem, irid jagħmel intrapriza, jew jikkontribwixxi sempliċement għall iżvilupp ta' dawn iż-żoni, kun jista' jagħmel dan fuq l-istess livell bħal kompetittività. Ġifieri bażikament aħna irridu li dawn iż-żoni jsiru attrajenti ehm, għal e, żaża, bl-opportunitajiet li għandhom u nixtieq nfakru kolli fir-rapport il-maġġoranza ta' l-infrastrutturi maħsuba fit-tenti, fil-pjan tenti, eh, imma rridu niftakru li dawn il-lassi rridu jkunu kollegati wkoll ma' infrastrutturi effiċenti. Ovvjament din mhix ħassolvi il-problemi kollha imma hija opportunità unika għal makro reġun. Grazzi ħafna, Sinjora Bresso. Danke Grazzi ħafna issa fisem il komissjoni il-Kummissarju Kretzu. Grazie ħafna, Sur President, membri onorevoli kollegi, il-war nofsinar tajjeb, jiena kontenta ħafna li unek fl-imkien ma'kom fil-plenarja, jiena nishtiq nibda billi nirringrazzja li rapporters li Sur Mihajlova, Sur Damato, Sur Valkarsel, nishtiq nirringrazzja il- parlament għal dan l-erba rapporti eccellenti. Dan ir rapport jiffoka fu l-appoċ tal-politika koeziva il- l istrategija tal-riċerka innovazzjoni speċjazzjoni intelligenti u l-reġjun alpin. Dawn huma suġġetti importanti. Dwar ir-rapport ta' Sinjura D'Amato Inseħħu l-kompetitività tal-SMEs, il-Kummissjoni Ewropea tilqaw taqsam il-veduti tal-Parlament Ewropew. Programmi operazzjonali jista' jiffokaw fuq prioritajiet strateġiċi u meta jkunu marbuta mal innovazzjoni kollom potenzjal ta' rwol jħolqu xogħlijiet ta' kwalità għolja. Xi SMEs u startups għandhom bżonn ta' mekkaniżmu ta' poċa għal ħiliet ta' intraprenditorija firxa ta' servizzi illi s-SMI sistaw jieħdu sabiex jinnovaw rwiħom u jikbru. Rridu niskuraw li dawn il-mekkanizmi ikunu faċli sabiex l-SMIs ikollhom aċċess għalihom, għalhekk aħna ħadna numru għamilna numru ta', ta miżuri ta' semplifikazzjoni ir-riżultati tal-grupp ta' ħidma għas semplifikazzjoni li appoġġa l-SMEs se nistgħu narawhom fl-aħħar ta' Settembru. Aħna qed nippruvaw nintroduċu f'dan iċ-ċiklu finanzjarju xi rakkomandazzjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-koeżjoni mal -e u spejjeż simplifikati. Aħna nixtiequ nissemplifikaw il- ħajjiet ta' min jibbenefika minnhom. Tafu li mhux faċla lina li nsibu bilanċ bejn il-bżonn li nissemplifikaw ir-regoli u il-bżonn illi kolna kontroll effiċjenti tal-mod kif il-flus ikunu qed jintefqu il-flus ta' min ħala 16 fl-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni Ewropea tieħu nota tal-idea li ikollna pjattaforma ta' partiċipazzjoni għad disseminazzjoni tar riżultati tal-proġetti tal-SMEs. Hemm web page dedikata għal dan fuq Open Data Platform fejn il-proġetti kollha li huma finanzjati mill-flus tal-Unjoni Ewropea jiġu prezentati hemm ukoll proġetti tal-SMEs ġejjin minn kull pajjiż u ġejjin minn kull reġjun dwar ir-rapport ta' Surval Karsel fuq l-istrateġija ta' riċerka u innovazzjoni għall speċjalizzazzjoni intelligenti aħna nilqa il-rapport tal-Parlament għall speċjalizzazzjoni intelligenti fil-politika ta' koeżjoni. Nirringrazzja r-rapport ta' rappresentazzjoni tiegħu u għal mistoqsija konkreta tiegħu iva l-isfida i anzi l-iktar sfida importanti tiġi meta nitkellmu fuq l-implementazzjoni. L-isfida tagħna huwa li nipprovdu l-implementazzjoni ta' din l-istrateġija. U jiena naqbel bisħieħ mal-enfasi tar-rapport tiegħek fuq l-importanza li nikkoordinaw programmi b'mod aħjar illi noħolqu pjattaformi u sħubija ta' kollaborazzjoni u nipromovu l-kollaborazzjoni fuq il-livelli kollha bejn ir-reġjuni transkonfinali transnazzjonali, l-kooperazzjoni fuq livelli kollha, l-Kommissjoni tibqa' tappoġġja dawn il-proċessi, per eżempju bil-pjattaforma tal-ispeċjalizzazzjoni intelligenti illi tappoġġa reġjuni fl-implementazzjoni tal-istrateġiji wkoll fi Spanja, grazzi għall-Istitut Sevil, għandha kontribut importanti għall-Istati membri u l-Reġjuni. Barra minn hekk irridu niżguraw illi ir-Reġjuni Ewropej japprofittaw mill-potenzjali li naqdu l-politika tal-koezjoni ma' strumenti oħra Ewropej pal orizzont 2020 il- il-Fond ta' vestiment Ewropew u l-Pjan ta' Juncker palma tafu diġa publikajna għdaj li tappoġġa l dawk li jixti u jizzaw dawn il-fondi. Il-kol fl-imkien, aħna mux ser u għawek, irridu ikon aktar gwidi jekk u neċessarju, un-bat ikun hemm tibdil ta' prassi tajbin u jiena anzi skambju ta' prassi tajba jiena nemmen f'dan xi stati membru xi reġuni jaħdmu aħjar minn oħrajn, għandhom iktar esperjenza u aktar avanzati, għandhom aktar kapaċità amministrattiva u xi stati membri għadhom fil-bidu ta' triq tagħhom. Irridu nittalmu minn xulxin. Dwar ir-rapport ta' Sur Mihallova dwar il-kooperazzjoni territorjali Ewropea, rrid ngħid li grazzi għall-investiment fil-programm Interreg jiena konċentraj fuq dal-programm grazzi għall-investimenti permezz ta' tal-programm issa nistgħu narraw differenza kbira meta niġu għal kooperazzjoni aħjar transkonfinali fir-riċerka, trasport u protezzjoni tal-ambjent jiena żort 25 pajjiż f'dawn is-sentejn. Tal-mandat tiegħi u jiena żort ħafna proġetti fuq il- kooperazzjoni transkonfinali dan l-istrument jista' jittejjeb għaliex l-ambjent qiegħed jinbidel ta' malajr. Jiena napprezza ħafna dan ir-rapport ta' inizjattiva propja nixtieq ukoll nifirħilkom għal din l-idea u b'mod partikolari jiena naqbel mar rakkomandazzjonijiet tagħkom illi iħeġuna eh, illi inwaqfu strateġiji eh, għal eh, fiż-żoni fuq il-frontiera dawn huma importanti sabiex aħna nużaw l-investiment territorjali u l-iżvilupp lokali u kol jistaj gawdi minn dawn l-istrateġiji sabiex aħna namlu dawn l-kizbiet għanna bżon ta' impen politiku qawwi u kooperazzjoni fuq livell tekniku. Mod transkonfinali u kol Sfortunatament għanna xi programmi transkonfinali illi u huma blokkati u flimkien mal-pajjiżi rispettivi aħna se nippruvaw naraw se nagħmlu biex nerġgħu niftħuhom sabiex ikunu operattivi. Ovvjament hemm żoni transkonfinali illi eh, użaw din il-possibilità li jkun hemm żvilupp konġunt u naħseb illi il-kontribut tagħkom huwa essenzjali Għalija dan huwa importanti għaliex ħafna stati membri jixtiequ illi jibnu frontieri u għalija huwa importanti illi neliminaw il-xkiel amministrattiv bejn l-istati membri. bat fl-aħar net fuq il-rapport ta' Sinjura Bresso fuq l-istrateġija tal-zona alpina, il-Kummissjoni faslet approċ eh, koordinat li tqis ukoll il-xogħol il-kontribut ta' bosta kumitati tal-Parlament Ewropew Jiena kelli l-opportunità li nitkellem fuq din l-istrateġija kemm il-darba illi taqat ħafna pajjiżi flimkien xuħut minnhom fost l-aktar sviluppati fl-Unjoni Ewropea imma anki eh, pajjiżi li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea u żoni eh, aktar fqar reġuni aktar fqar naqbel ma'kom li hemm bżonn illi nippromwovu l-allinjament u l-koordinament tal-finanzjament tal-politika ta' koeżjoni ma' fondi oħrajn u strumenti finanzjarji oħrajn. It-tnedija ta' proġetti makroreġjonali u azzjonijiet huwa importanti ħafna jekk aħna rridu nisfruttaw eh, mezzi ta' finanzjament u sinerġija l-istrateġija. Palma tafu il kummissjoni diġà għaddat adattat il-qafas eh, tal-istrateġija sabiex tkun tista' tinkludi l-anijiet u l-anijiet tal-istrateġiji makroreġjonali imma l-istrateġija alpina bħal l-istrateġija l-oħrajn dik tad-Danubju, tal-Baltiku, tal-Adriatiku dawn l-istrateġiji huma strateġiji tal-istati membri u din ġiet adottata fuq talba tal-istati membri. Il-Kummissjoni se kolla rwol ta' faċilitatur. Jiena nilqa l-ideja kom li konna pjattaforma l-investiment aħna sħab u naraw kif nistaw nikkombinaw fondi Ewropej, fondi strutturali, fondi strateġiċi għal proġetti ta' infrastruttura. <clears throat> u anki għadżoni l-inqas sviluppati il-Kommissjoni għandha rwol attiv ħafna. U aħna Lesti li nipparteċipaw jekk il-parteċipazzjoni tagħna se ġib valur miżjud, imma dana nistgħu nagħmluh fi sħab mal-istati membri u reġuni parteċipanti. Grazzi ħafna, naf illi tkellimt fit-tul ħafna ma kien hemm erba' rapporti u jiena issa ħerqana li nsegwi d-dibattitu waqt il-plenarja. Vielen Dank, Frau Kommissarin. Grazzi ħafna, Signora Kommissarju. Dan ifisser illi se jkolli nkun stret ħafna bil-ħin allokat l kellima li jmiss mela l-ewwel ħan nisimaw mill-Kumitat Emple u Affarijiet Soċjali x'inhom Levrier. Iva, grazzi President, Kommissarju, permettili l ewwel net illi nirringrazzja l rapporteur signora Mercedes Bresso għall istrateġija Alpina u nifirħilla l-kwalità tar rapport tagħha il-Komitat eh, jiena nirrappreżenta il-Komitat Empro Affarijiet Soċjali anki jekk fil-kostituenza tiegħi eh, hija il-bot ħafna e, eh, mill-żona alpina u il muntanja San Michel mhijiex daqshekk olja jiena nifhem il-partikolaritajiet ta' żona tal-alpina u noħroġ bi proposti konkreti fuq ix-xogħol L-ewwel qabel kollox huwa importanti li l-istrateġija tikkonċentra fuq is-setturi l-aktar importanti u għalhekk aħna nipproponu li għandna noħolqu poli reġjonali tar-riċerka u ninkludu wkoll il-kumpaniji. Rridu wkoll inħerġu il-formazzjoni u formazzjoni li tkun skont il-bżonnijiet tas-suq tax-xogħol u anki li noħolqu ċentri ta' taħriġ speċifiċi u ċentri ta' xogħol eh, reġjonali li jkunu multilingwi Irridu nifacċaw l-sfidi tal-istaġjonalità, per eżempju, fost oħrajn, ċirkolazzjoni ħilsa tal-persuni hija prerekwizita biex aħna nieħu l-għanijiet ta' koeżjoni ekonomika, soċjali, territorjali u ambientali għal ħaddiema transkonfinali mod partikolari. Grazzi. Il-kellim li jmiss. Il-Sinjura Briano, jekk joġbok. Grazie President. Grazzi, President. Is-suġġetti ambientali huma trasversali u eh, dan huwa fil-bażi tal-opinjoni tal-Kumitat hemm fi nasbu d-diversità, eh, turizmu, l-agrikoltura, ġestjoni tal-foresti, t tal-annimali, l poluzzjoni u ekonomija ċirkolari, l-enerġija fil-makroreġjonijiet hemm bżonn li nagħtu attenzjoni partikolari li żoni montanjużi li ħafna drabi kunu traskurati u nikkonċiljaw l-ambjenti svilupp ekonomika ekonomiku fiż-żona alpina li hija żona rikka ħafna fiha ħafna kultura tradizzjonijiet il-ġlieda għal bidla fil-klima għandha effetti pożittivi fiż-żona alpina xillum sfortunatament qed naraw illi l-icebergs qegħdin jonqsu u qed ikun hemm ħafna xita qawwija u ħafna rar hemm bżonn li niġildu kontra l-abbandun ta' territorju għaliex dan huwa strument eh, importanti kontra il-ħsara ġeoloġika. Ah, L-Ewropa titkun iktar flessibbli għaliex il-burokrazija tista' eh, toħno il-dawn il-komunitajiet iż-żar jiena nifraħ li Sinjura Bresso għax-xogħol tagħha u anke tal-inkludiet ħafna eh, suġġetti li aħna votajna favorijom fil-Komitat eh, tal-Ambjent. Issa, għannom tal-Komitat tal Trasport u Turizmu, Signora Daniela Juto. Grazzi ħafna, Signora President. Nifraħ l-rapport jiena nishtiq nesprimi disappuntat, kellina disappuntata għal mod kif eh, ħadmet il-rapporter eh, anke għal ċerti kontenut ukoll illi illi eh, ġew approvati però mhumiex preżenti fil-dokument. Il-metodu r rapporter iddeċidiet deċidiet il-matriċ tinkludi fil-rapport elementi li ġew approvati fil kumitati l-oħrajn uridet tagħmel ix-xogħol waħedha. Jiena naħseb illi dana mhux rispettus tax xogħol li nagħmlu aħna l-koll u xogħol li huwa maqsum fost il-gruppi politiċi. Għallek jiena nitlolbok illi tqis bis-serjetà l-emendi illi aħna se nivvotaw fuq omada u li fihom il-punti illi ħarġu mit-testi tal-opinjonijiet differenti li nħarġu u li ma tqissux mir-rapporter. F'dawn l-emendi Aħna proponejna suġġetti bħal ħtieġa li nħarsu l-aċċess għal ċittadini għad dokumenti li għandhom xjaqsmu mal-proġetti finanzjati minn fondi pubbliċi. Aħna tlabna wkoll li tqis is-saħħa pubblika u l-ambjent bħal elementi ta' priorità u li fuqhom irrid ikun hemm aċċess għad dokumenti. Għadna li lan nibdew laqas nifinanzjaw proġetti ġodda li għandhom xjaqsmu infrastruttura ta' trasport sakemm l-infrastruttura eżistenti ma tkunx edha tintuża bisħieħ. Il-Kumitat ta' Trasport kienet talbet talab ukoll li ma nifinanzjawx infrastruttura li huma ta' riskju evitabbli u sproporzjonata għall-ambjent, ir-riżorsi naturali u jew inkella saħħa pubblika. Għalhekk kif wieħed ma jistax jaħseb għal Torino Leone eh, proġett li dejjem eh, il-ċittadina qalu li ma rriduwiex imma qatt ma tqisu dak li qalu u talbu ċittadini fil-Kumitat ta' Trasport aħna rridna li nkomplu bil-konsultazzjoni pubbliċi biex inħarsu ir-rida ta' ċittadini u ma ux proġetti gbar għal xejn li għamlu ħsara l saħħa u l-ambjent u li jħol u biktar korruzzjoni u infiltrazzjoni mafjuża. Grazzi. Vielen Dank. Und jetzt spricht für den Ausschuss äh, für Landwirtschaft und Grazie al Komitat fuq l-Agrikoltura l iżvilupp Rurali Ulrika Muller. Sur President, l-agrikoltura hija il-bazi tal-zona alpina eh, jekk aħna rridu propju nħalsuha kifini il-lum. L-agrikoltura u l-foresterija huma parti importanti tal-istrateġija tagħna favur iż-żona alpina u bekk biss nistgħu inħarsu il pajżaġġ inħarsu l-biodiversità u nħallu ambjent attrajenti għan nies li qed jgħixu f'dan iż-żona, f'din iż-żona. Għalhekk Naħseb illi hemm bżonn illi nużaw ir-riżorsi bil-aqal u nħarsu il-proprjetà tal-familji tal-bdiewa bekk aħna nistaw nħarsu dan, ir-reġun għal żoni li jiġu, ah, skużawni, għal ġenerazzjonijiet li jiġu warajna. U din iż-żona tkun posta biħa fejn wieħed jista' jaħdem, jgħix u imur igawdi il-btala. Nirringrazzja lill kollegi li jena nidentifikaw l-aħjar prioritajiet sabiex aħna niżviluppaw dan ir-reġjun bl-aħjar mod possibbli. Grazzi ħafna. Issa naddu għal kellima nom tal-gruppi politiċi l-ewel għal PPE għal minuta u nofs l-Onorevoli Hetman. Grazzi. Jina nishti nieħu din l-opportunità biex nirringrazzja l-Sinjura Nihajelova. Grazzi tal-li tkellim dwar il-kohezjoni territorjali u ġbit l-attenzjoni tagħna għalija. Jina naħseb illi dan il-fenomen huwa propju l-essenza tal-Unjoni Ewropea u l-istorja tal-kooperazzjoni territorjali fl-Ewropa hija waħda li jirnexxiet għal daw kollha illi ħadmu fl-imkien qasmu l-frontieri daw kollha li jagħmlu dan l-isforz. Imma storja bħal din waslet ukoll għal ħafna proġetti li rnexxew dawn il-proġetti transkonfinali huma ta' importanza kbira għaliex juri kemm huwa importanti li aħna naħdmu fuq il-frontieri tal-Unjoni Ewropea anki ma' pajjiżi terzi għaliex bħal dejjem iż-żoni fuq il-frontieri huma dawk iż-żoni fejn hemm bżonn li noħolqu fiduċja fuq iż-żewġ naħat tal-frontieri għaliex ħafna drabi dawn iż-żoni qegħdin fil-periferija għal daqstant iridu nagħtuhom attenzjoni partikolari anke għall iżviluppi li jsiru fihom iridu niżguraw illi wara l-2020 din il-kooperazzjoni territorjali fl-Ewropa tingħata biżejjed riżorsi baġitarji sabiex tkun tista' tkompli u tibqa' effiċjenti bħala strument hemm bżonn ta' aktar flessibilità fl-implementazzjoni ta' dawn l-istrumenti u rridu u koll aktar fiduċa fuq il-livelli kollha fil-ġestjoni u fl-implementazzjoni. Grazzi ħafna għal nom tal-Grupp ta' Soċjalisti u Demokratiċi l-Onorevoli Danċila. Signora President, grazzi President. il ħtieġa għal koeżjoni kooperazzjoni territorjali huma mezzi kif aħna nistgħu noħolqu su interna ħjar għandna bżonn ta' aktar integrazzjoni fl-Ewropa irridu nippromovuha u fl-istess ħin irridu insaħħu il-kompetittività tar-reġjuni tagħna sabiex issu ikun jista' jaħdem kif suppost. Il-kooperazzjoni territorjali għandha rwol importanti ħafna xtaqdi u għandha tkun għajn ta' svilupp sabiex ikun hemm svilupp ekonomiku indaqs kullimkien madwar l-Ewropa. Mir-riċerka li ħarġet dan l-aħħar rajna illi dan fil-fatt jaħdem id-dimensjoni ġeografika tal-koezjoni territorjali hija importanti ħafna. Rridu jsiru sforzi fuq eh, livelli lokali u reġjonali hemm bżonn li jinħolqu networks sabiex jinħolqu sinerġiji mal-politiki nazzjonali Ovvjament m'hemm xi soluzzjoni maġika sabiex ikun hemm din il-koeżjoni, imma l-parteċipazzjoni tal-soċjetà ċivili fl-isforzi kollha li jsiru, s sussidjarjetà dawn huma biss ftit mill-mezzi li permezz tagħhom nista' jkun hemm sħubijiet tajbin bejn l-istat u s-settur privat sabiex ikun hemm svilupp reġjonali u kulħadd ikun jista' jipparteċipa. L-kumpaniji żaru medju wkoll għandhom rwol importanti huma joħolqu 85% tal impiegi l-ġodda. Il-Kommissjoni u l-Istati membri u koll għandhom bżon li kopera ma' xurxin sabiex nipromwofu l-imprenditorija b'mod partikolari fost in-nisa. L-iżvilupp ta' servizzi u eh, opportunitajiet ta' xogħol. Fl-istess ħin irridu inriġu taħt il-pressjoni globali u l-bidla fil-klima jew wkoll sfida hija sfida mija wkoll opportunità. Irridu imbidlu il-mod kif aħna naġixxu, imbidlu l-abitudinijiet tagħna, drawiet tagħna u niffaċċaw dawn l-isfidi. L-bliet u l-irħula tagħna huma għajn ta' investiment ma nix noqodu bidejna fuq zaqna u nħarsu lejn l-isforzi li għamlu l-autoritajiet nazjonali u reġjonali nani nikontribwixxu għalihom. L-Onorevoli Tomasic. Grazzi ħafna. L-SMEs huma sinsla tal-ekonomija Ewropea għalhekk it-tisħiħ tal-kompetittività tagħhom huwa importanti ħafna tkabbir ekonomiku u anki biex innaqsu l-qatt. Jiena qatt ma smajt politikant li kien kontra tkabbir tal-kompetittività, imma ħafna minnhom jagħmlu għad impossibbli biex dan il-proċess iseħħ għaliex qed jinipoġġu pis enormi, pis amministrattiv fuqhom. Um, ħafna minn minnhom ikunu eh, appoġġati minn dan il-parlament u għalhekk pereżempju t-taxxi u l-jien li jintużaw biex jiffinanzjaw politiċi pubbliċi illi huma eċċessivi jew inkella mhumiex meħtieġa l-SMEs isiru aktar kompetittivi jekk il-politika tindaħal inqas fix-xogħol tagħhom u tagħlihom aktar lok ta' manuvra. Irridu innaqsu l-piss ta' taxxa per eżempju u il-burokrazija il zejda għallek jena napoġġa il-program Refit illi inneħi ostakoli regolatorji sfortunatament is-suq wahdini ma neħjomx dawk l-ostakoli imma regolamentazzjoni Ewropea komplit tiżdied mal-regolamenti nazzjonali u Jiena nemmen illi hemm bżonn li nassorbu aktar fondi Ewropej ma rridu nżommu f'moħħna wkoll il kumpaniji mikro u kumpaniji żaru medji b'mod partikolari mill-istati membri l-ġodda ħafna drabi ma jkollhomx il-kapaċità meħtieġa għalhekk kultant hemm bżonn li regoli u proċeduri jiġu semplifikati sabiex il-flus jilħqu b'aktar faċilità lil dawk illi għandhom bżonnhom u għal min huma maħsuba. Inkella huma il-pajjiżi minn eh, reġuni u stati membri sviluppati li se jieħdu l-flus u dan mux eh, mussejjajn il koezjoni Minuten Petras Austrevicius. Mr. President. Minuta noms Petras Austrevicius. Kollegi liberali, l-SMIs dejjem kienu fuq uddim għal meta jiġi eh, żvilupp u ħolqien tax-xogħol. Fl-Unjoni Ewropea għandna 53 SMI li jammontaw għal 99 fil-mija tal-negozji u jiġeneraw tnejn minn tlet impjiegi fis-settur privat. Naħseb li dawn iċ-ċifri huma biżejjed biex nistennew li l-awtoritajiet tal-Unjoni jagħmlu kull sforz biex jisimplifikaw miżuri u sinerġiji ta' programmi differenti jisprunaw id-diversifikazzjoni tal-ajjun għal-SMEs u jħsaxħu l-koordinament. Barra minnek id-distak kulturali jt il-pont bejn il-proċeduri tal-fondi strutturali u x-xol ta' kuljum tal-SMEs u l-prasti tagħhom f'pajjiżi u reġjuni differenti. Il-politika ta' kożjoni tal-Unjoni qatt ma kienet faċli ħajja tagħha. Eh, minn bidu tagħha il-tmaqdir kien dejjem kostanti. Iżda aħna l-kol nafu illi impatt kbir għal kabbir u żvilupp għas fondi ta' investiment strutturali kellhom u eh, eh, għandhom impatt kbir fuq l-Istati membri. L-unika mod kif aħna nistaw natu setat li dan istrument ta' investiment tant importanti huwa li naħsbu nitkellmu naġixxu għal impjieg innovattiv għal riżorsi pubbliċi illi ser jagħmel impatt kbir u jġib miegħu valur miżjud. Iżda jekk ikollok wist flejjes ta' koeżjoni tal-Unjoni qed jiġi depożitat f'dak il-konkret u mhux innovazzjonijiet. Grazzi. Grazzi. Il-kelim li miss f'Fessa Michel Luke, Martina Michels, minuta u nofs. Grazzi tassew, grazzi President, nirna Komissarju kollegi. Il-rapport li għanna d-dimna, bla dubju ta' xej, ikopri ħafna esperjenza f'termini ta' twetti tal-politika reġjonali tagħna. Aħna qed nitkellmu dwar li nwettqu dawn il-politika u anki semplifikawha f'termini ta' amministrazzjoni ġenerali, SMEs, proġetti żgħar, kooperazzjoni iktar mill-qrib tal-frontieri, kooperazzjoni tematika kif ukoll iktar deċiżjonijiet li jittieħdu lokalment u li naqduhom u nqarbuhom liċ-ċittadini. Naħseb ikun importanti illi intemmu l politika ta' austerità unilateralment għaliex dawn huma l-ikbar theddida għal dawk li huma l-politika ta' koeżjoni u investiment pubbliku. Huwa assurd li aħna ħaj nifrużaw ir riżorsi ta' fondi strutturali meta nqisu lill Portugal u Spanja m'għandhom ebda tip ta' lok fejn jimirħu meta jiġu għal dawn it-tip ta' investimenti. U barra minn hekk il it-naqis li hemm għal budget tal-2017 fil-qasam tal-kozjoni mod partikolari Dan it-tnaqqis jipperikola il-suċċess tal-isforzi kollha li ħana qegħdin nagħmlu sabiex nippruvaw intejbu l kundizzjonijiet tax xogħol fl-Ewropa u nagħmlu kondizzjonijiet aħjar kulħadd. Il-pilastru ta' Sur Juncker jinsema tajjeb iżda ma jistax ikun unika strument. L-Unjoni Ewropea trid eh, twetta' politika li tiffoka fuq is-solidarjetà li l-politika ta' koeżjoni ma tawx naqbdu dan u nwarbuh darba għal dejjem. Grazzi Ravi Michels, u issa għal-ħodor Isur Michel Rivazi. Grazzi, eżis kollegi. Dan il-rapport normalment irid ikollu seta li tkun iktar sostenibli fir-reġjun tal alpine u li jkun iktar ekoloġiku fit trasbord u żvilupp ta' enerġija li tiġġedded imma aħna mhux flessibbli fuq il-pjanijiet kbar fl infrastruttura u jekk l-emendi musa jiġu ammendati u jekk mudar rapport musa jiġi aċċettat. Aħna maħon nafx jekk mhux possibbli nagħmlu infrastruttura jekk aħna għandna infrastruttura li mhux qed intuża bizzejet. Fi Franza, fil-fatt aħna għandna Franza ta' koeżjoni li għaddew mill-preżentaż SNCF u l-qorti għax jħossu illi kien din dan jataħu id-dinja taħu id-datiħa. Inna nġildu jinsħaħ, irridu illi, illi, meċa xikun għodu ir-rotta din din li ħanħof u l-flejjes fihom ħajjom fuq xi 200,000 euro. Dan fil fadin din il-kumpanija issa qiegħda tfalli u eh, il-bassir huwa ġi sottovalutat bi 81% u 92% u ma dak li ħassu taxxi illi ħalsu fl-ħar mill-aħħar u ma betta fil-verità dan affetta 58% tal-budget ta' Franza. Aħna irridu illi dan ir-rotot jiffetħu it-toroq għalpini iżda rridu mezzi inqas għalijin biex indaħluhom biex nużawhom u u l-infrastruttura eżistenti ferroviarja ovjarja janna ma nissemplifikaw. Fl-ISM e Didi Julia Reid. Grazzi, il-sussidju reġjonali ta' kozjoni huwa mod kif wieħed eh, eh, jonfoq flejjes fejn hemm bżonnhom. Jekk inti titkabbar eh, l-SMEs inti trid illi ikollok prodott kompetittiv ta' kwalità għalja, rrid ikollok servizzi tajbini nataw minn ħaddiema li huma sodisfatti, inti titfar wol suq fiċ-ċentru biex pala vettur biex jagħti prosperità mhux pala tmim fih innifsu ideoloġiku. Jekk is-swieq ser joperaw fl-interess pubbliku ġenerali huwa wieħed mill-iktar eh, xogħol importanti ta' diffiċli tal-politikanti aħna rridu narfu il-konsegwenzi ta' ħsara tal-kartels kollha u l-oligopoliji u l-monopoliji eh, tal-kontroll tal-istat għaliex qed jinfqu il-flejjes tal-kontribwenti ta' taxxa fix-xejn. U m'hemm xejn fil-karta fuq il-karti li juru dan x'qed jiġri fil-verità. Aħna rridu sistema li mhijiex imbabsa u manipolata u dan ifisser li ħafna atturi fissu li ma jkunux dominanti. Dominanti mfissirx biss monopolju imma wkoll atturi kbar li operaw effettivament bħala kartell u bħas soltu L-Unjoni tibda b'intenzjonijiet tajba iżda minħabba li ma tiffifimx in-natura tal-problema ser teħli l-flejjes tikseb ftit u e, situazzjoni ħatmur għall-lar u għalhekk il-kull pajjiż tiegħi jrid jitlaq. Thank you very much, colleague. Nächste Redner für eine Minute äh, für die Ehe. Grazie. Alienef Reverend Stuger. Ingrazzi. Aħna ġemma lo jaddit kena rapport eh, fuq il-Moldova ma tantx sorprenditna xi 80 miljun euro eh, sfaw fi xejn inħlew mm, li l-Unjoni Ewropea. Kif jista' jkun? pajjiż li għandu eh, livello li ta' korruzzjoni jkompli jċib il-flejs tal-Unjoni. Aħna għanna klim ta' idejat zbieħ li għanna ma għalfej ma jistawx waqfu l-nis eh, u pajjiżi korrotti jużaw il-flejjes tagħna, u ta' ċittadini tagħna. Kull sena aħna nirċivu rapporti fuq ta' l flejjes tal-kontribwenti tagħna, tat-taxxa, ġifiri fisem fisimhom jien nixtieq nistaqsik meta ħati din darba l dejjem. Grazzi. Bħalla membru mhux affiljat minn utaw nofs, is-Sur Fontulis. il-koezjoni ekonomika, ekkim sejħa koezjoni, mhux qed taħdem fl-Unjoni għad rridu nidiskutu aktar fil-fond, għad rridu naraw appoċ biex nejnu l-SMEs. Bazzikament, dawn il-kumpaniji mux edin nejnu għom fil-verita bħalissa. U ħafna drabi huma jafu jmorru aħjar me kumpaniji kbar, aħna dejjem ngħidu noħolqu xogħol ġdid. Iżda politika spaljata waqet il-standard ta' ixin, tal-level ta' ixin tal-persuni, rmejna xogħol u impjiegi u għalhekk il-politika tal-Unjoni edha miexa fit direzzjoni ħażina. Aħna rridu niftħu eh, midejna għal żviluppi tas-suq u rridu naraw kif inaħħu linji ta' politika tixekklu u xogħol tal-SMI. Dek ta' sewi rridu kważeni soċjali fl-Unjoni għanna rridu nieħdu miżuri sabiex dan isseħ. Aħna rridu normalizzaw ir-rati ta' xabli u provdu investimenti sabiex il-pagi tan-nies jistgħu jitilgħu nżidulhom u nistgħu nippermettu li l-SMEs jifjorixxu u u impjieg iżda l-atmosfera u s-sitwazzjoni tkun waħda għaqlija u f'waqta rridu innu provdu xogħol tajjeb għan-nies u mhux sempliċiment nisfruttaw il-ħaddiema għal benefiċċju tal-kbar. Grazzi, naddu mela għal-kelima individwali Claudia Schmidt. Grazzi tassew, Komissarju President kollegi. L-ewwel qabel kollox nixtieq nieħu din l-opportunità sabiex ningrazzja Sinjura Pressa il rapporter għal kooperazzjoni eċċellenti u tas-suċċess fil-fema tiegħi fil-, -fema tal alpina. U um, naħseb li dan huwa rapport ta' suċċess, jitkellem fuq ħafna suġġetti li nixtieq nitkellem fuqhom fuq dibattitu. E, naħseb li kull min ta' daqtajni dan ir-rapport jista' jara li aħna qed nitkellmu dwar 80 miljun ruħ f'48 reġun, seba' pajjiżi u l-impatt ta' din il-politika fuq dawn il-persuni kollha ġifieri. Huwa qasam e, wiesa u ma nistgħux illi ikonna E, fantaziji ta' xelluk. Ovvjament, irridu ħarġu l-ambjent skur li jiva. Iżda rridu kol naraw li n-nis, il-bniedem, mux minsi dawn il-proġetti li kollok pajsaġġ bellezza għalpina xi ħaġa li lokalment il-persuni kunu kontenti ħafna bihom iżda jekk xi ġri jkun ma jistgħux ikollu jisibu xogħol u xorta jkollhom jitilqu mir-reġun tagħhom biex isibu xogħol. Sfortunatament dan huwa prezz qares wis biex wieħed iħallas u allura rridu naċċertaw il-persuni f'dawn ir-reġuni jistgħu jibqgħu fid-djarhom fir-reġuni tagħhom u dan ser jisseħ biss jekk aħna nagħtuhom l-appoġġ tagħna u ninvestu. Investament eh, finanzjarju l-ekonomija aktar xogħol Eh, transport eh, transkonfinali, l-aċċess għall-internet, li naraw li jkollna reġuna għalpina li tassew tkun b'saħħitha biex in-nies jistgħu jibqgħu hemmhekk u jaħdmu hemmhekk. Grazzi għal minuta u nofs Liliana Rodriguez. Grazzi President. Nixti eh, nirringrazzja r rapporter għal kommenti tagħha fil-dwar kohezjoni territorjali, aħna tinħarsu lejn kwistjonijiet pal huma l-mobilità u trasferiment ta' arfin, il-ħolqin ta' subijiet ġodda, u rridu niftakru il-perikli li jem naqxa f'dawn l-idejjat fil-reġun tiegħi f'Madeira li huwa fil-periferija tal-Unjoni għandek xi 6000 ettaru l-intilef nċaw il-kapital li huwa ammont enormi ta' eh, territorju nazzjonali. Impjiegi ntilfu, eh, nis naqtlu fil-avvalangi ta' tajn minħabba il-bidla fil-bidlit klimatiċi, eh, spejjes kbar ntnefqu minħabba di traġedja u koll. Il-komissjoni meta ser ta' xi ħaġa dwar di jiena Nixtieq ingressa l-Italja u Spanja, pajjiżi li tant għenuna, iżda l-Kummissjoni tittamel aktar minn għata aħna aħna. Induk tal-rispett tal-reġuni, hemm reġuni illi huma qed ikaxkru saqajhom, huma zvantagġati fl-Ewropa. U importanti illi l-Komissjoni tmexxina u l-fondi jkunu disponibbli sabiex jistgħu jgħinu dawn ir-reġuni. Grazzi. Grazzi, żewġ minuti. Remo Serna Ġotto. Grazzi. Kollegi, jiena għan nitkellem bi pjaċir kbir. Għaliex ir rapport dwar strateġija alpina hija huwa rapport tas-sew għaqlija u ringrazzja l-rapporter għaliex dan ir-rapport jiffokka fuq żewġ kwistjonijiet importanti ħafna, makro, zona, tal-żona tal-Tramontana u nofsinhar tal-Alpi li huwa żviluppat b'żvilupp eh, tal-imot li fakkarna fi żmien ehm, li issa għadda u hija xi ħaġa tantul lill-Ewropa ma tant fraġli, diffiċli għaliex il-fatt li n-nies qegħdin jitilqu dawn l-aħħar 10-15 il sena jitsammon ta' 40% huwa żona li jekk aħna mhux ser naffokaw fuqha brabta mal-infrastruttura attiva fil-tramuntana u nofsinhar tal-Alpi li jipprovdu rikkezzi u żvilupp attenzjoni għall-ambjent menestri da kollha l-affarijiet li aħna nifakaw fuqhom. Mela din iż-infrastruttura meta jaqsmu għal din iż-żona tan fraġli jisiru infrastruttura passiva mek fejn fat niqfat nis qegħdin jitilqu minħabba l art diffiċli taħdima eh, li tkabbar eh, u l-diffiċli li inti tgħix dak l-ambjent ma fl-istessin importanti ħafna E, aħna rridu naraw li nagħtu dħul dak it-territorju għaliex ħalli fil-ġejjieni jkun hemm nies li jmorru mhux jitilqu u l-idea biex jaġdu n-nies lejn dik iż-żona titkun magħmula minn strateġija bħal dik li aħna nipprovaw għadha li ddiskutu hawnhekk il-lejla li tkun kapaċi illi tgħin li dak id-dħul addizzjonali li dawk it-territorji fejn il-persuni qed jitilqu huwa mhux minħabba eh, li ma jħobbux l-art li jgħixu fiha xi ħobbu ħafna imma xi wad diffiċli wis li jibqgħu hemmhekk dawn il-kondizzjonijiet attwali jiena nisma' ħafna dwar nisma' dwar il-filtrazzjoni kriminali ħa biex ngħidlek biex ma nagħmlux eh, kelma aktar Taljana ma' Aħna rridu ħarsu lejn iżvilupp, lejn l-istrumenti, lejn il-persuni li għandhom ix-xogħol li jaraw li dan iżvilupp ikoll riżultat tajjeb, imma l-iżvilupp huwa importanti l-ewwel qabel kollox. Grazzi. Grazzi Matthias van Miltenberg. Grazzi President. Investimenti huma il sisin għal tkabbir u impjiegi, u għalhekk aħna investu bħala Unjoni Ewropea biljuni fir riċerka u żvilupp qed investu fil-opportunitajiet għal ġejjieri. Iżda li ninvestu f'innovazzjoni ma jfissirx li ħan noħolqu xogħol ġdid u neħtieġu kooperazzjoni li bejn il-komunità ta' negozju, eh, istituzzjonijiet reġjonali, awtoritajiet nazzjonali u istituzzjonijiet in ġenerali u aħna rridu niksbu dan permezz tal-strateġija ta' specializzazzjoni għalija, smart specialization u naħseb sissa kienet pożittivi r-riżultati, iżda ovvjament dejjem hemm lokal titjib mhux kull reġun huwa l-istess. Ġifieri raġuni ma jistgħux jikkopjaw il- ejjer ta' xurxin jridu jħarsu lejn l-opportunitajiet tagħhom u jiżviluppaw is-strateġijiet ta' tagħhom skont il-ħtieġa tagħhom u l-saħħa tagħhom. din is-speċjalizzazzjoni għaqlija tista' tagħti loka iktar innovazzjoni u tkabbir fir-reġjun. Iżda l-Unjoni Ewropea flimkien mal l-gvernijiet tal-Istati Membri jridu jipprovdu awtoritajiet reġjonali u nazzjonali biżejjed fondi biex jinvestu f'dan it-tip ta' strateġija ta' speċjalizzazzjoni għaqlija u hekk biss li nistgħu nħarsu lejn Ewropa aktar kompetittiva u b'saħħitha. Grazzi għal-minuta u nofs is-sur eh, kurzju Maltese. Grazzi, aħna qegħdin neħlu 26 biljun biex naħolqu Torin Leon eh, li diġa, infrastruttura diġa teżisti bħala rotta li tista tkampa mal traffiku kummerċjali. Diġà faqna 6 biljuni biex noħol u digi, sistema ta' digi li mhux qiegħda tipproteġġi Venezia mill-ilmijiet imma biex iktar jimla l-bwiet ta' persuni korrotti. U issa hemm biss 500 euro għal 1000 euro għal biexin familja illi insaqtet mit-terremot. Aħna fl-Alpini mux qed insibu il-fondi biex naraw xa namlu minħabba il-problemi klimatiċi li jaffetwaw il-xmajjar u eh, kull sena qed naraw id-diżastri naturali, il-politiċi jiġu jidwedu illi musta terġa' tiġri u nafu li kulħadd qed jikdeb għaliex dan kollu ħajjitkompla sakemm aħna mhux se jkollna politika li taħdem u non warbu il-politika inutli. U il- ħarsin ta' ċittadini u territorji tal-ilmijiet huma importanti. Allura aħna rridu nappoġġaw ir-rapport li jappoġġa il-finanzi trasparenti li nħarsu l-ilmijiet pubbliċi li għandhom jibqgħu pubbliċi u kontra l-inof u fil-ħella flejes fuq il-linja ġida ta' Bejtorin għal-jon. Grazie onorevoli Engels Maragall. President, aħna nappoġġaw il-rapport imma xorta waħda għandi xie aġġorramenti x'namel sabiex inkunu nistgħu tinkluduhom fil-midterm review tal-Kommissjoni Mella, l-ewwel il-ġestjoni tal-programmi iktar kommenti bejn il-Komissjoni u il-Reġjoni, iktar attenzjoni l-proġetti żgħar sabiex dawn iridu jisaxħu il-żoni reġjonali u ħafna drabi kunu wet mill-SMEs bżon ta' iktar tkabbiri li l-istati membri jixtiequ jieħdu mill-budget tal-Unjoni Ewropea mbagħad iridu nsaħħu l-mekkaniżmi ta' evalwazzjoni ta' akkompanjament. Bliet iridu jkollhom rwol aktar importanti iridu u fuq il konnessjoni tal-proġetti reġjonali bl-istrateġiji ċentrali Ewropej mod partikolari transizjoni e-, enerġetika, l-bidla fil-klima u oħrajn Speċjalizzazzjoni ma jfissirx li wieħed jaħdem waħdu l-innovazzjoni fisser li toħloq kontatti bejn ir-reġuni l-iktar avanzati u dan jrid ikun propju element importanti u ċentrali tal-programm. Dawn il-dawn il-programmi jridu propju s-saxħu l-koweżju, jkabru l-koweżjoni bejn l-istati membri aħna ma rridux il-profitabilità essir l-uniku kriterju ma twassalx iktar koeżjoni. de la convergencia económica entre sus regiones. Gracias. Gracias a usted. Eine Minute jetzt für die Kollegin. Grazie ħafna, minuta għal. Eh, kellim li mis l-Onorevoli Vonsor, grazie ħafna President, aħna l-lum diskutu il-politika ta' koezjoni. Dan ifisser is-sussidji l-Unjoni Ewropea tagħti lir-reġuni biex eh, teħi l-izbilanċi bejn ir-reġunijiet. Biljuni ta' fondi eh, ġew distribuiti eh, diġà iżjed se jingħataw fl-aħħar tal-2020, fl-aħħar tal dan il-perjodu naħseb illi hija ħaġa ridikola jekk l-Unjoni Ewropea tajt li se jappoġġaw 114 miljun euro se tkun qed l-SMEs, l-SMEs e-, qed iħallsu e-, qed jaqalgħu dan il-flus li mbagħad l-Unjoni Ewropea dilom dan il-flus u bekk għandna nwaqfu din redistribuzzjoni, għandna nwaqfu din politika issa stess u inħallu l-SMEs, l-SMEs stess li qed jħolqu dan il-ġid inħalluhom mi jagħmlu hekk u eh, ma neħtux il-flus tagħhom. Mirej Dornano. Jina najt li jina naqbel ma li n-preservaw il-baċin eh, li huwa jħares il-żona alpina. Aħna nafu li nisiex u għamek jħarsu l-ambjent u jiena nikondanna il-proġett tal-linja li Turin Anki jekk l-Unjoni Ewropea tiffinanza il-proġetti bil-ispejjeż tagħha xorta waħda aħna jridu li dan rota kollha ġestjoni eh, sostenibbli tal-foresti u l-żona ambjentali u jridu nħarsu l-ġestjoni klimatika u l-perikli ġeoloġiċi involuti fil-bini tal rota il-kultura tal-kabir eh, tal rabba fil-montanja u l-ħajja tal-kuljum emmek hija priorità rridu nħarsu rridu nħarsu il-wol tal-organizzazzjonijiet lokali u l-organizzazzjonijiet internazzjonali pal-maldik tal-Alpina mill-2011 eh, tal-1911 tal-1991 li na waqfaw u aħna rridu illi ikonna il-qafas internazjonali u anki lokali li kunu valuti fil-proċess. Grazzi. Grazzi ħafna kellim li mis u l-onorevoli Salam minu Townhouse. Grazzi. Dan dibattitu konġunt illum fuq l-erba rapporti fuq il-politika ta' koezjoni għal darba oħra turi kemm dan id-din politika hija importanti għall unjoni Ewropea jew kemm tista' tkun importanti, speċjalment tħares lejn il koezjoni u l-politika eh, strutturali jekk nifokaw u naħdmu mod li jkun ta' vantaġġ ċittadini tagħna. Nixtieq nirreferi lura għar-rapport dwar il-kooperazzjoni territorjali fil-Unjoni Ewropea Wieħed mill-prinċipji tal-Unjoni Ewropea huwa l-libertà tal-moviment maċċaw il-frontieri, il-nis jaħdmu flimkien, jinaqdu speċjalment fir reġunijiet tal-frontiera, nafu illi dawn reġunijiet mhumiex neċessarjament li żjed żviluppati fi stat membru, Għal dawk li stati membri, dawk il-reġunijiet jista' jkun ta' vantaġġ kbir li kollu l-appoġġ u l-Unjoni Ewropea ilha tappoġġhom dawn għall aħħar 25 sena grazzi għall programm tagħna u anki għal grazzi għal din il-politika dan il-programm se nimxu l qudiem Għandna risorsi, għandna innovazzjoni, għandna strument legali li huwa l-Unjoni Ewropea għall kooperazzjoni territorjali dan jippermettilna naħdmu flimkien fil-kapaċità istituzzjonali tagħna u nmur li l-en mill-nazzjonijiet. Sfortunatament dak li jiġri eh, xi kultant huwa li dan ix-xogħol jiġi mblukkat minħabba l-ordni legali, pereżempju tiġi eh, imqabla mal dak ta' stat stat wieħed dan għandu jkun iżjed importanti mill fil-kohezjoni. Għandna naħsmu iżjed f'dan rigward hawnhekk fil jiena li tamal li fil-rapport tal-kohezjoni fil-ġejjeni jkollna iżjed eh, progress. Issa, sur eh, l-Orevoli Vaughan. grazzi ħafna. Nixtieq ringrazzja r-relaturi u il-Kummissarju għal kontribut tiegħu nil żgur dawn ir-rapporti li aħna niddiskutuhom hawnhekk. Nixtieq nifoka fuq ir rapport dwar l-riċerka l-innovazzjoni u l-SMEs. Tradizzjonalment aħna niprevedu l-infiq tagħna fuq l-infrastruttura u l-ħolqien tax-xogħol iżda m'għandniex imwarbu l-opportunitajiet biex ninvestu anki fir-riċerka u l-iżvilupp. E, mod biex nagħmlu hekk dan huwa permezz tal-użu tal-fondi strutturali u tal-Horizon. Iżda flimkien, iżda għatem ostakli għal dan, għanna niprofaw naraw kif nisaw naħdmu dawn il-fondi flimkien. Eh, għanna ntejbu l-simplifikazzjoni eh, fil-regolamenti ta' żewġ fondi biex ikunu iżjed viċin eh, xulxin. Għanna naħdmu biex ikun iżjed faċli biex l smis ikollhom aċċess għal fondi strutturali. Aħna għanna kontatti ma' l smis ma' l-reġjoni tagħna. Ħafna SMIS jibbenefikaw minn dawn il-fondi permezz tal- tal-programmi ta' taħriġ, per eżempju, oħrajn, issa naħseb li nisaw namlu iżjed dwar dan għal darba oħra għaglamenti tagħna jistgħu jgħinu f'dan il-mod nixtieq nikkonkludi billi ngħid li nifhem illi għaw ħafna kritiċi tal-politika ta' kozjoni u smajna xi kritiċi hawnhekk eh, stess lejla. Issa ċilli nisan kunu negattivi wis il-politika eh, ta' kozjoni fiħa eh, hija storja ta' suċċess trid tħares biss li figu iċ-ċifri, il-xogħol li nħoloq, il-negozji li nħolqu. Nishtiq li l-kollegi jkunu jisir pozittivi dwar dan. Mela, grazzi ħafna l-kelim li jmiss huwa l-Onorevoli Gerika. Grazzi ħafna President, Signora Kommissarju. Mela, fid-dibattitu tagħna dwar il-politika ta' kożjoni aħna titkellmu dwar l-istrateġija alpina. Għanna xi punti importanti li l-lisi e daħlu fil-ftan rapport, demografija u l-insistenza li kolmu ħafna tfal, wis eh, ekoloġija unek f'dan il-rapport, demografija importanti u koll għax il-bżonijiet jikbru għanna bżon il-ġenerazzjoni ġodda. Ovvjament jek se jkollok iżjed tfal għandi bżon iżjed qabla eh, u diffiċli li kollok dawn in-nies fil-dan reġuni. Nixtieq nirringrazzja il-kollegi tiegħi fl-Unjoni ta' ċittadini u petizzjoni tagħhom biex jappoġġaw it-taħriġ u l-żamma tal-qabla f'dan ir-raġun. Dan huwa importanti ħafna għandna niżguraw li l-omijiet jistgħu iweldu mod sigur f'dan ir raġun Grazzi ħafna l-Onorevoli Jakovic issa. Signora Kommissarju, eh, kollegi, permettuli nisħa eh, fuq dan il-punt importanti ħafna fuq il-leġenda tagħna meta nitkellmu fuq il-politika ta' kożjoni hawnhekk nixtieq nisħa eh, anki fuq il-fatt li il-President tal-Kumitat tal-, -tal tal-izvilup eh, reġjonali, eh, Sinjura Mihavola, eh, resqet rapport importanti ħafna, il-kompetitività tal-SMEs hija importanti ħafna, hija kruċjali għalina liberali, iżda anki għal-pija ta' din il-Kamra. Bħala membru tal-Komitat tal-Istrateġija Adriatika u l-Ionja, nixtieq nisħaq fuq problema globali, problema marbuta mill strateġiji kollha. Aħna ngħidu le għal strutturi ġodda għal makroreġunijiet, le għal finanzjament għal makroreġunijiet u ebda fond ġdid u ebda regolamenti ġodda. Eh, makro raġunijiet ġew stabiliti il-Danubu, il-Lionju, l-Adriatiku, eh, dawn raġunijiet. Aħna rridu nirrevedu dawn it-tlet le li jina semmejta. Għanna eh, natu ħajja li dawn raġunijiet, tlet raġunijiet, grazzi ħafna. L-Onorevole Papadimuli sal-minuta. Grazie ħafna President, Signora Kommissarju, Signora Krezzu lejla tajba. Fl-aħħar snin kien hemm żieda fil-inugwaljanzi fil-rigward dak li għandu x'aqsam soċali u ma' reġjonali. U l-Konsjeni tal-Unjoni Ewropea qed twaqqab dan. Il-nies biex qed jaraw li l-Unjoni Ewropea qed taqta x-xewqa anki speċjalment fin t-isfel u bekk il-politika tal għanda għandha tissaħħaħ u mhux t-ġemajnata, għanna imbidlu l-kriterji wkoll biex il-fondi ta' kozjoni għandhom jiżdiedu u jmorru għand min li żjed ikun l-ifqar fejn hemm li żjed qatt l-inqas investimenti u li zjed bżon fost l-ifqar. Jek tħares li Greċja fl-axħar jiem kena dizastru naturali fil-Greċja kienem l-arar, kienem il-dizastru eh, nismetu u bekk għanna nimmobilizzaw il-fond ta' kozjoni biex namlu xaġa fuq dan. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa l-minuta eh, l-Onorevoli Borghesio. Mela aħna tal-lega aħna Aħna xtaqna u koll ħafna dan fil-naħa ta' fuq tal-pajis tagħna, speċjalment fil-Lombardija, u ġib waslet tard fil-fatt, iżda għandna tweġiba serja u mimlija bil-wedet. Għanna l-popolazzjoni alpini li huma straordinari li huma marbutin mal-territorju tagħhom. E, iżda, ansjuzi ħafna biex jaraw lajnuna mill-Europa, solidarjetà mill-Europa li tiġi sissa kienet ftit għal bżonijiet tagħhom għal produttività għall appoġġ tal-biodiversità. Umbat, umbat mistoqsija kbira, wieħed irid saqsi l-kummissarju, irid isaqsi l relatur irid saqsi u għanki r-relatriċi irid tisaqsi l-appoġġ politiku tal-istati membri, pereżempju ta' pajjiżna fejn għanna l-gvern Renzi li ti proponi riforma ta' kostituzzjoni li la il-setat ta' reġuni. Għanna nistħu minn dan, un bħat jitkelmu dwar, e, e, dawn għandhom jistħu fid-difiża tal-setat lokali u tal-komuni u il- u għatalu l-speaker il-president issa il- Il-kellim li miss, l-Onorevoli Bogoġev, grazie ħafna President nixtieq ngħid prosit l-relaturi, Sinjura Kommissarju, il-politika tal-kohezjoni hija immirata biex tneħħi n nuqasijiet fl-iżvilupp, speċjalment fil reġunijiet u fil-pajjiżi. Barra minn hekk timmira għall l-iżvilupp u biex nagħmlu progressu u t-tielet timmira biex taqgħat ir-reġunijiet u parti mill-Ewropa L-ewwel net nifoka fuq l-ispeċjalizzazzjoni, ir-rapport tal-ispeċjalizzazzjoni intelligenti l-Ewropa eh, mhix kapaċi twaqqaf fil kooperazzjoni effiċjenti bejn l-ekonomiji, x-xjenza, l-innovazzjoni u l-speċjalizzazzjoni u bekk aħna għadna lura fit-teknoloġija ħdejn eh, partijiet oħra tad-dinja. Hemm ma jistax jifmu dan eh, u emmin ma jistax jifhem x'għandna bżonn nagħmlu u li għandna nżidu l-miżuri tal-koeżjoni fil-ġejjeni. Xtaqt ukoll nitkellem dwar l-istrateġija tal Ewropea għal-reġuni Alpini, jena niġi minn Slovenja, aħna insommu l-prezidenza tal-reġun tal-Alpini, Signora Komissarju, aħna konna flimkien fl-ewwel laqgħa tal-Komitat għanna natu s-seta lil dawn in-nies li jgħixu f'dawn il-reġunijiet biex iżommu l- il-reġun tagħhom u anki jżommu l-ħajja u l-attività lokali permezz tal-lajnuna tagħna. Grazzi ħafna eh, l-Onorevoli Bogoġi fin l-Onorevoli Smolkova. Grazzi ħafna għal-kellim. Għal-kelma nixtieq nindirizza. L-intrapriżi saru medji għax Iż-żieda tal-kompetitività tagħhom hija kienet is-suġġett tal-proposti tagħna fir-reġjun tiegħi. Naħseb li ħadd m'għandu dubju dwar l-importanza ta' dawn l-intrapriżi saru medji u medji fej jagħtu għajnuna għal ħafna persuni fir-reġunijiet li jkunu iżaru bekk għandna noħolqu l-kondizzjonijiet fejn jiffavoriċu dawn il- l-intrapriżi saru medji bħal mill-ewnet għandna bżonn tal-istess rati ta' eh, kapitali eh, bħal pajjiżi l-kbar. Aħna nemnu li l-appoġġ għal dawn l-intrapriżi saru medji eh, se jittejjeb l-infrastruttura. Anke fir-reġunijiet li għadhom lura. Nixtieq ngħid l-SMEs bħalissa għadhom taħt pis eh, enormi tal-regolamenti ta' awtoritajiet ukoll iridu jagħmlu jagħtu ħlasijiet ukoll. Eh, u ħafna semmit għandhom problemi bħala riżultat ta' dan. U anki biex jitu l-fondi dan għandu jkun priorità ta' Ewropea għal darba oħra nixtieq nirringrazzja r-relaturi kollha għal xogħol tant eċċellenti tagħhom. Grazzi. Issa eh, sur eh, l onorevoli Ober Majer għal minuta. Grazzi ħafna. Għanna nilqaw il-fat li se jkun hemm it-tisħeħ ekonomiku ta' dawn ir-reġunijiet alpini l-ferroviji huma importanti ħafna għarraf dan u anki r-riżorsi tal-ilma. Tant huma importanti għal dan din reġuni dan huwa reġun sensittiv u bekk għandna nifokaw fuq il-ħarsin tal-ambjent għandna niżguraw wkoll li illi nżommu l-biodiversità f'dawn ir-reġunijiet eh, fil-gwart tal-annimali tal-priża eh, għanna niskutuħ dan il-punt ukoll. L-istrateġija hija importanti ħafna għanna niżguraw li l-kultura ta' dan reġuni eh, tiġi sostenuta, appoġġata u nħarsuha hemm bżonnu ta' dan għax hemm għandna neħdu sib dawn in-nies li jieħdu sib dawn ir-reġuni dawn li jaħdmu fil-forestrija, fil-bidja dawk huma dawk qed iħarsu għal ġejjeni u għandhom bżonn il-prezzijiet ġusti għal xogħol tagħhom. Grazzi lill-Onorevoli Obermeyer issa l-Onorevoli Dorfman għal minuta nofs, grazzi ħafna. President, dan reġun huwa fis sistema komplessa ħafna, għandek ħafna il-rotot eh, trasparenti eh, eh, ta' trasport li għandna dinja destinazzjoni tal- għat-turizmu, għandek 100 miljon persuni li jmorru hemmhekk għat-turizmu, l-ikbar destinazzjoni għat-turizmu għal-vakanzi fl ewropa fil-reġjun tal-Alpini. Għandek Eh, partijiet sviluppati oħrajn le. U bekk għandek bżon ta' strategija l-zona kollha kemmi u politika ta' trasport eh, u fejt biddel għal-trasport bil-ferrovija u bekk anke minn fejn iġiena fil-passabrena u jina nsibom kontra il, kontra l-emenda fuq dan il-dan reġun fih il-natura, il-kultura u fejna minn negozju koll il-safra tal-priza per eżempju, e, emmin jiext e, jieġa li kollu dawn l-annimali fil- f'din iż-żona ma nix nisbilanċaw il-bilanċ li jeżisti fin-natura hemmhekk u bekk irridu naħsbu sew dwar jekk verament irridu li konna l-orsijiet u l-lupi hemmhekk l-pup emmek ħafna sur Dofman, issa Michele Ġofrida għall milu ta' nofs. Grazie ħafna. Uh, Aziza komissarju, l-ewwel qed nixtieq eh, napprofitta minn din is-sitwazzjoni biex eh, ngħidlek process ta' sensitività u prontezza li hu rejt fid-dikjarazzjoni tiegħek fit-terremot fl-Italja u d-disponibilità tal-Kummissjoni biex terġa' tbiddel l-interventi tagħha fuq il-bażi ta' dak li ġara fl-Italja din dan ir-reġuni li ntlaqat fil tal-ħajjiet li ntilfu l-istrutturi il-kohesjoni tfisser il-xogħol speċjalment aħna ma nistgħux imwarbu l-industrija li tista' tikber l-SMEs huma l-bażi ta' dan it-tessut speċjalment f'kontesti eh, inqas sviluppati bħala fid-naħ tisfel tal-Italja, l-SMIs huma l-ikbar qawwa tal-ekonomija u bekk il-politika ta' kozjoni trid tħares lehom, trid iddur lehom. Il-fondi strutturali però mhumiex biżejjed tal smis għax hemm ostakli kbar li jridu jelbuhom l-ewwel net il-burokrazija u l-aċċess għal kreditu Kif ġie enfasizzat fir-rapport li l smis għadhom qed jaraw wis eh, ostakli fil gwatta ta' ta' programmar fil-fażijiet kollha. Umbat l-access għal kreditu fondamentali l-appoċ għal politika ta' kozjoni eh, fi permess tal-istrumenti ġodda tal-fondi eh, biex il-banek jista' joħorġu il-kapital. U grazzi ta' dawn l-istrumenti l-SMEs jista' joħol u l-izvilup. Grazzi. Grazie ħafna minuta u nofs eh, eh, il-Sinjura Walter. Wood. L-Revli Ward, l net. Eh, L-SMEs, dawna jirrappreżentaw il-sinsla tal-ekonomija tagħna u bekk irridu nifaċilitaw il-abilità tagħhom li joperaw kullimkien fl-Ewropa, speċjalment fis-settur kreattiva u tal-medja, kull strateġija dwar l-SMEs għandha tinkludi l-appoġġ għal għal intraprizi kooperativi, soċjali u anki eh, eh, modelli oħra tal-negozju għax dawna fihom il-potenzjal biex jiżviluppaw il-negozju u bekk ikollok ir-responsabilità u koll il-kontabilità fis-settur. Għandna niżguraw li il-setturi eh, vulnerabbli jew esklużija ikollhom aċċess għall-edukazzjoni, speċjalment il-bnietu n nisa illi fejn għandek iżjed preġudizzi u ostakli frigwat tal-innovazzjoni u l-bżon li konna iżjed sinerġiji fil-politika ta' koezjoni u l-istrateġija tal- tal-innovazzjoni. Innovazzjoni hija fija kunċett eh, illi tmis kollox u bekk għandna bżonn ta' fondi fejn nifinanzjaw kruċjali għall iżvilupp sostenibbli għal dawn ir-reġuni fl-Ewropa fil-żoni rurali u anki urbani. Fl-Ulju li għadda jiena attendejt il- il-forum miftuħ Manchester Europa. Eh, fi kostwenza tiħaj jiena il-qajt settur fuq l-arti u xenza kien hemm id-domanda fil-kommentajiet tagħna biex inbidlu il-mentalità, il-negozji il ix-xjenzjati u l-artisti kollha eh, saħħu fuq il-bżonn ta' approċċ iżjed mobbli fuq l-innovazzjoni u biex naraw l-impatt fuq is-soċjetajiet. Dan din għandha tkun l-essenza tal-istrateġiji tal-ispeċjalizzazzjoni eh, intelligenti. Grazzi ħafna. Kellim li jmiss għal-minuta nofs ġobom marna. Grazzi ħafna. Eh, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew fil-kohezjoni tal-politika u fil-programmi kollha hawnhekk l-ikbar problema li għandna hija l-korruzzjoni. Għandna sensila sħiħa tal-Unjoni Ewropea minn fejn qed niksbu qed nisimgħu l-aħbarijiet dwar iżjed korruzzjoni l-aħħar li smajt fuq il-pajjiżi l-Ungerija fl-aħħar snin l-istampa kull jum pratikament semmit xi kwistjoni fuq xi oligarkija fuq il eh, fejn kien hemm involuti l-flus. Dawn il-każijiet tal-korruzzjoni eh, ġili m'hemmx segwitu fuqhom, m'hemmx sanzjonijiet fuqhom, m'hemmx il-prosekuzzjoni. Eh, L-Ungerija tifforma parti minn l-istati membri fejn l-uffiċċju tal-prosekuzzjoni qisu qed joħroġ xi azzjoni iżda fil-fatt ma jagħmel xejn fil-fat l-istati membri illi verament huma kontra l-ħolqin tal-Uffiċċju ta' Prosekuzzjoni għall-Unjoni Ewropea dawk li jilmentaw li żjed huma dawk li li żjed jibżaw li dak se jindaħal fil-kwistjonijiet tagħhom. Jekk gvern ma jridx jikontribwixxi għat-twaqif tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku biex jaħdem fuq dawn il-każijiet dan xi ifisser ifisser li ma jridux li dawn il-każijiet ta' korruzzjoni jiġu jiddaħlu fil-qrati e, u bekk ir-rakkomandazzjonijiet tagħna. Rakkomandazzjoni forsi mhux issa, iżda wara l-perjodu ta' kohezjoni, wara l-2020, għandna ngħidu li dawk l-Istati membri biss se jieħdu l-appoġġ tal-Ewropej jekk huma lesti jappoġġaw l-uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew ma jistax ikollok sitwazzjoni fejn tieħu l-flus issa ma tridx segwitu tal-każijiet. Issa, catch the eye issa. Għandi doppju tal-bit, tal-mistoqsijiet kif għandna e, mill-ħin li għandi mela lil dawk il-kollegi illi sissa ma kellhomx il-possibilità li jitkellmu sissa u kienu hawnhekk għad-dibattitu kollu kemmu issa sur Nolakov, l-Onorevoli Nolakov, Nokol, Nolakov. Grazie ħafna, Sur President, Signora Komissarju, li t twilet fil-Balkani, mux dejjem tkun sfortuna, għax ir-realtà diffiċli tfisser li jindit tkun eh, issir inventiva minħabba eh, il-problema kbira li għanna jena sorpriz illi eh, smajt f'din kamra min sejjaħ għal restrizzjoni tal-politika tal koesjoni. Il-politika tal koalizjoni mhix kejk li taqsmu kif rrit, kif trid. Għandek il-budget nazzjonali, il-politika nazzjonali u għandek mijiet ta' reġunijiet li qed joqogħdu fuq hawnhekk nishtiq nisparaw lilna nfusna fil-saqajna għanna klim fera hawnhekk u ġbajna minnhom. Zgur li din kamra smajna kull, hawnhekk smajna kull tip ta' ħaġa iżda nittama li l-loġika tipprevedi fl-aħħar. Għanna ħafna mistoqsijiet li rridu nsaqsuhom illi trattaw il-burokrazija. Zgur li l-loġika se tipprevedi din it darba Grazzi. Vielen Novakov. Grazzi ħafna, Sur Novakov. Issa, Signora Grappini. Grazzi, President. Jiena qed nieħu gost ħafna bid-dibattitu li qed ikonna llum għaliex jiena nemmen illi m'hemm xejn li huwa aktar importanti għall-Ewropa maquda mill-koeżjoni. U Jiena imħasba ħafna dwar ir-rapport fuq l-SMEs. Għaliex jiena Viċi President tal-grupp dwar l-SMEs, Iva l-kumpaniji żaru medji għandhom bżonn l-appoġġ. Imma huwa importanti li l-awtoritajiet nazzjonali jaraw għalfejn l-SMEs mhux qed ikollhom aċċess għal eh, fondi sabiex jinvestu fir-riċerka u l-innovazzjoni. Meta aħna nitkellmu dwar il-koeżjoni, għandna bżonn nitkellmu wkoll dwar il-fond tal-investiment strateġiku. U dana mhux qed jintuża għal koezjoni ma qed joħloq iktar divergenzi bejn ir-reġuni. Għalhekk mela, Sinjura Kommissarju, jina nishtiq inħedġek u nitolbok biex tindirizza dil problema fuq medda medja ta' żmien biex tara jekk hemm bżonn li jsiru xi bidliet. Mbagħad irridu naħsbu wkoll dwar il kumpanija li għadhom jibdew eh, sabiex joħolqu l-impiegi il-ġodda u iva mela nistgħu nħeġġuhom l istartup f'sitwazzjonijiet transkonfinali u f'reġuni eh, fuq il-frontieri unkoplu eh, n-promuovu l-proġetti kollha li huma imnizlina eh, imniżlin hawnhekk għalli kiena nittama li l kohezjoni se tibqa' propju parti ewlenija mit-trattati tagħna l-Onorevole Bilbao Barandika. Grazzi, President, Kummissarju. L-innovazzjoni waħda mill-loqsba li juru l-aktar moċar li l-Unjoni Ewropea effiċenti għandha bżonn illi tbiddel mill-iħsal wieċ il-mod kif t-governa l-onloqsma ta' sviluppu speċjalizzazzjoni intelligenti li jipromuovu l-innovazzjoni permezz tal-enerġija naturali juru illi l-ekonomija statalja iktar protezzjonista mill-li timbru imma hija dik li l-iktar tista' tgħin l-ekonomija produttiva jina kontenta li l-Kommissjoni qiegħda tidħol f'din il-loġika aktar li wassal għal pajjiż Bask li jidħol fir-dik tal-Ġunja Ewropej li għandhom strateġija l l-speċjalizzazzjoni intelligenti li aħna nżommu l-importanza tal-industrija ma nitilfux il-kompetittività fi spazju globali li aħna nibqaw kapaċi li nieħdu azzjoni strateġika un tejbu l-pożizzjoni tagħna hija l-bożi taħol ta' impjiegi ta' kwalità u għall-ewwel element tal-politika tal-istrateġija tagħna bħala pajjiż. Vielen Dank, Frau Kollegin Bilbao Barandika. Grazzi ħafna, Signora Bilbao Barandika. President, jiena hawnhekk qed nitkellem f'mument fejn hemm ħafna irkatti li qiegħda tagħmel il-Kummissjoni Ewropea fuq il-Portugal u ċittadini Portugiżi qed tara li l-pjanijiet ta' austerità ma, solvewx il-problemi ekonomiċi, il-problemi finanzjarji li qegħdin u ċittadini Portugiżi u il-gvern li ġie elett mod demokratiku fl-2015 waqqaf dawk il-politiki korroħ u ħorox illi imponiet fuqna it-trojka issa Brussel qed kompli tirrikattana edha tnaqqas il-finanzjament u Brussel edha turi eżattament s-sarraf, ma jimpurtajiex mill-koezjoni u laqqas ma jimpurta mill-li tnaqqas id divergenzi reġjonali mhux biss illi il-politika ta' austerità fallit mhux fil-Portugal biss imma b'nadi oħrajn imma issa qed tipprova tikkastigana wkoll għalla volja aħna dawk il-pajjiżi li l-iktar ħadna daqqa ħarta mill-austerità u hekk mhux qed jippermettulna illi nerġgħu inqajmu l-ekonomija tagħna fuq saqajja għalhekk din hija xi ħaġa verament tal-mistħija. Grazie il-kumpaniji saru rumedji rappresentaw il-vejkolu kabbir u eh, ħolqien intan impjiegi fl-Ewropa. 23 miljun SMI e u dana madwar 3.5 ta' eh, SMEs illi iħadmu ħafna n-nies Jiena darba kont imexxi kumpanija żgħira u nara li ħafna drabi proposti politiki huma beda ħafna mir-realtà li jgħixu l-imprenditori żgħar. Iva dan ir-rapport jgħid affarijiet li huma minnhom jagħmel rakkomandazzjonijiet tajbin imma e, e, irridu e, il-warbu l-partiġanizmu biex dawn jaħdmu, rridu nkunu pragmatiċi u għalhekk nitolbu lill kapijiet tal kumpaniji biex nevitaw illi il-politiku jkun joqgħod jaqa' wara l-elementi ekonomiċi hemm bżonn illi l-SMEs kollom ambjent fiskali stabli, inqas limiti amministrativi, iktar faċilità l-aċċess għal-finanzjament u iktar eh, protezzjoni intelligenza eh, u dim il-problema ta' dumping dak li huma verament għandhom bżonn. L-aħħar kellim is-Sur Sinadinos. President, it-titjib tal-kondizjonijiet tal-SMEs mhux biss eh, kwistjoni ta' finanzjament. Mhux se jkunu jistgħu waslu tkabbir waħedhom imma huwa ċar li l-ammont ta' flus li qed jiġi ġenerat permezz ta' xogħol tagħhom irrid jintefa fil-ġlieda kontra l-immigrazzjoni illegali għandna bżonn ta' sistema li tippermetti li l-SMEs jiżviluppaw u rridu niżguraw ukoll li dawn ikunu kompetittivi f'ambjent ukoll fejn jistgħu jikkompetu mal kumpaniji l-kbar. Irridu niżguraw illi jkun hemm kundizzjonijiet indaqs li jkollna direttiva illi tkun applikata mill-istati membri kollha sabiex niżguraw illi dan iseħħ E kif aħna ners u replejn l-ekonomija ċirkolari rridu niżguraw li l-prodotti u s-servizzi jiġu inklużi fija. Rridu niżguraw ukoll li l-banek ikunu aktar ħerqana li jisilfu l-flus lill smes dana kiku jagħtihom daqqatit. Irridu naraw illi ikunem eh, tax breaks eh, għal periodu limitat ta' żmien sakemm dawn umu fuq saqajhom. Grazzi ħafna sur Seladinos, issa wasanna fit minn proċedura tal-kaċ tiegħi il-dibattitu konġunt eh, jintala mill-Komissarju mbagħad ir rapportez Grazzi ħafna, President u grazzi wkoll għal dan id-dibattitu verament interessanti, grazzi għall interventi u anki għall idejat utli ferm illi ħriġtu bihom il kumitati Esperti tal-Parlament Ewropew. Grazzi dak kollu il-lintqala unnek il-lum fil-rigward tal-SMEs ħafna kellima fil-fat kellmu dwarhom u huwa minnu li l-politika ta' kożjoni tagħna trid tkun waħda li tifavorixxi l-SMEs għaliex wara kollox. L-SMEs huma s-sinsla tal-ekonomija Ewropea. Kumment ġenerali li nixtieq nagħmel jekk tippermettuli huwa dan li jiena ħadgost gost nisma li ħafna l-kellima jitkellmu dwar l-importanza tal-politika ta' koezjoni u saħqu fuq din l-importanza. Għalla volla kien hemm min maqdar u kien hemm min ukoll semma xi difetti li fija u rridu nkunu ċerti li dawn indirizzaw u mwajna naħseb li l-politika ta' koezjoni hija importanti jekk aħna rridu ntejbu il-kondizzjonijiet ta' ixin ta' ċittadini kollha fl-Unjoni Ewropea u huwa ta' importanza kbira fl-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Fuq eh, l-SMEs 9 biljun euro twarbu minn issa sal-2020 għalihom dawn u nittama illi eh, l-SMEs ikunu jistaw jizawom dawn il-flus, naħseb illi saru ħafna sforzi sabiex innaqsu l-burokrazija zejda biex nisguraw illi il-programmi kunu aktar eh, faċli li wieħed jużom u rridu wkoll naħdmu flimkien mal-kumitati parlamentari. Hemm kumitat illi huwa responsabbli għall affarijiet reġjonali, ieħor responsabbli għall kontroll baġitarju u jidhirli illi hemm bżonn li nikkooperaw aktar mill-qrib dawn iż-żewġ kumitati Fu il-rapport li ressa s-sur kartel Aħna rridu li il-politika ta' kozjoni tirnexxi għalhekk għandna bżonn ta' strateġiji Irridu niżguraw illi konna speċjalizzazzjoni intelligenti u din itsir eh, realtà fil-prattika u niżguraw ukoll li dawk kollha involuti fuq livell lokali, reġjonali, l-awtoritajiet lokali u reġjonali, rappreżentanti ta' dinja akademika, rappreżentanti tal-SMEs, il-koll kemm huma dawn irridu jaħdmu flimkien sabiex ikun hemm speċjalizzazzjoni intelligenti U f'dan ir-rigward aħna issa għandna din l-Unjoni illi aħna ħlaqna. Hija fil-fatt network għal finijiet ta' valutazzjoni, tara eh, l-aħjar użu tal-enerġija, l-qasam ta' l-ikel u anke l-inġenerija. Jidirli li eh, dan il-network jista' jagħmel xogħol eċċellenti f'dan ir-rigward Issa mhux kull reġun jista' isir Silicon Valley oħra, imma xorta rridu niżguraw illi nagħtu daqqatit lil dak ir-reġuni li waqgħu lura u ngħinuhom jiżviluppaw ukoll. Jidhirli illi il-fondi illi ġew allokati jistaw jintużaw mod għaqli u mirat. Issa dwar il-rapport ta' inizjattiva propja ta' Sinjura Nihajilova dwar il-kooperazzjoni territorjali fl-Ewropa, li tisi jiena nilqa l-pozizjoni li ħa il-Parlament Ewropew fuq dan is-suġġett u l-Interreg. Naħseb li l-Interreg servi ta' eżempju tajjeb ħafna li jista eh, jintuża propju għaliex huwa prova ta' dak li tista' tikseb l-Ewropa 25% tal-popolazzjoni tal-Ewropa. Ija popolazzjoni li tgħix fil-frontieri qed nitkellmu dwar ċittadini li jgħixu fuq il-frontieri għalhekk hemm bżonn li nippromuovu l-kooperazzjoni transkonfinali u hemm eżempji eċċellenti ta' kooperazzjoni pereżempju bejn il-Ġermanja u l-Polonja jew il-Belġu u l-Franza jistgħu jikkooperaw ukoll aktar mill-qrib mod partikolari għaliex għandhom il-lingwa komuni għalhekk il-lingwa mhijiex ostaklu għal kooperazzjoni bejn dawn iż-żewġ pajjiżi, imma ovvjament kollox irid adattat ikun adattat skont il-ċirkostanzi jridu inneħħu kull xkiel. U mod partikolari f'momenti bħal dawn fejn għanna dawn il-problemi issa tal-kontrolli fuq il-frontieri li qegħdin jerġgħu eh, jinħolqu. Naħseb Issa fuq il-roadmap ta' l-Interreg bejn l-2014 u l-2020 f'dan il-perjodu ta' żmien aħna diġà għal sanna wasanna l-Interreg 5 u bħalissa għadin naħdmu fuq eh, revizjoni transkonfinali illi se tkopri wkoll l-interreg sitta ġifiri għal-futur. Issa kemtejn fuq ir-rapport ta' Sinjura Bresso fuq l-istrateġija reġjuna pin Sinjura Bresso diġa qalet illi din l-istrateġija alpina hija element jew għandu jkun element essenzjali tal-kooperazzjoni territorjali. Aħna se nipublikaw rapport semestrali fuq l-istrateġija makroregjonali, għaliex ir-rapport hekk qed jitlob ukoll fil-fatt dana se jsir u se jkun hemm evalwazzjoni tal-istrateġija Ewropea għal reġjun Alpin il-mod kif il-kooperazzjoni reġjonali għanda tkun x'forma għanda tieħu fil-futur sabiex niżguraw li ċittadini Ewropej ikunu jistaw igawdu ħajja aħjar anke fiż-żoni ultraperiferiċi. Issa f'dan l-istadju jew inkella fil- ħin li għandi biex eh, nintervjeni ma nistax inwieġeb il-mistoqsijiet kollha li għamiltu li jiena wkoll għandi limitu fuq il-ħin li nista' nitkellem, irrid nikkummenta fuq erba' rapporti imma ħanajdilkom dil ħaġa biss. Naħseb illi tkun xi ħaġa inġusta li pajjiż li rċiva bosta biljuni ta' euro li punt li semmiħ sur Funtulis mill-Greċja li rappreżentant minn dan il-pajjiż u jgħid il-politika ta' koeżjoni hija xi ħaġa illi hija utli biss għall-istituzzjonijiet Ewropej jew le għalfejn mela ma morrux il-koll il-Greċja fl-imkien, għax ma morrux naraw bajnejna u naraw il-benefiċċji li waslet il-politika ta' koezjoni l greċja bħala pajjiż. Iva teħdu miżuri ta' emerġenza eh, li aħna kena naplikawhom f'ċirkostanzi eċċezzjonali ebda pajjiż ieħor ma irċeva tant flus mill-fond mil tal-politika eh, ta' koezjoni daqskem ħadet il-Greċja il-sistema tal-ferroviji li jimxu taħt l-art fil-Greċja da kiku ma, ma, ma sarx realtà kiku ma kienx hemm il-kontribut tal-Unjoni Ewropea li ħalse tal biċċa l-kbira tagħha u Tessaloniki wkoll ħadet fondi anki l-iskejjel fil-Greċja rċivew fondi u rċivew assistenza biex dawn jiġu rinnovati. Naħseb li huwa importanti illi naraw kemm sar xogħol f'dan il-pajjiż. raw kif kienet il-Greċja qabel ma seħbet fl-Unjoni Ewropea, jien naħseb li l-Unjoni Ewropea ikkontribwiet bil-kbir għall-iżvilupp tal-Greċja u wila tagħmel dan mux dan l-axar bes, fil-Kommissjoni ma' unek u koll fil-Parlament Ewropew fl-imkien mal-Komitat tal iżvilupp Reġjonali, aħna adottajna deċiżjonijiet biex nejnu l-Greċja deċiżjonijiet illi benefikaw li Greċa let naħseb illi mhux ħaġa sewa illi tikkritikawna wara xogħol kollu li għamilna, aħna għamilna dak kollu li stajna biex intejbu l-kondizzjonijiet ta' lejxin ta' ċittadini Griegi u jiena bdana xtaqt nagħlaq. Aħna tkellimna wkoll dwar Madera, dwar l-Italja, dak li ġara fis-sajf U jena minn hawnhekk irrid nieħu l-opportunità biex nesprimi s-solidarjetà ma' l-abitanti ta' dawn ir-reġuni mill-quta. Fil-fatt sa' nofs Novembru ikollna l-opportunità li nużaw il-Fond ta' Solidarjetà biex natukom daqqatit. 1.3 biljun euro ġew allokati għall-Italja biex eh, nevitaw il-dizastru il naturali dan diġa eh, ġarra meta kien hemm il-terremot fl-Akwila mbagħad fl-2012 u kal kien hemm it-terremot fil-żona tal-Emilia Romana. Romania. U rridu naraw sar minnom dal-programmi kollha. Kenna programmi biex nejnu bid-dizastri naturali fil-Italja sar minnom. Dan rridu naraw ukoll Eh, programmi operattivi reġjonali hemm bżonn li jiġu aġġustati jekk ikun hemm bżonn aħna lestin li nagħmlu dan imma fil-kuntest tad diżastri naturali ħafna minnhom illi seħħew fl-Italja f'dawn l-aħħar snin u ħafna flus, ħafna riżorsi ingħataw sabiex ngħinu lill-Italja anki fil- fl-Appennini. Eh, sfortunatament dawn huma hija żona montanjuża illi hija um, ħafna terremoti fil- fil ta' zoni periferiċi aħna wkoll se nerġgħu niddiskutu dan is-suġġett u se naraw kif se nagħtu aktar appoġġ lil Madeira ma dawn huma deċiżjonijiet li aħna qed naħduhom flimkien mal-awtoritajiet tar-reġuni konċernati. Intom tafu illi meta eh, nitkellmu dwar iż-żoni ultraperiferiċi naħseb li huma importanti ħafna u aħna żgur li se jkollna l-opportunità li niddiskutuhom dawn l-affarijiet mal-membri tal-Parlament Ewropej Ewropew mill-li jiġu minn dawn ir-reġuni wkoll. Grazzi ħafna, Kommissarju. Ma, mela, membru onorevoli mis maddux fil-kamra, jiġifieri għal kollegi illi jitkellmu jitilqu ma sibxan tagħmel il-pjaċir tagħmelhom il-pjaċir li jitilqu fil-verità. Grazzi, Signor D'Amato. Grazzi, hemm ħafna aspetti fundamentali li nixtieq insemmi, kriżi ekonomika iva manki il-politika ta' għam hemm kien joħonqu il- l-imprizi tagħna l-SMEs u dawn għandna ngħinuhom uh, għall-aċċess għall kreditu rridu ntejbu unbidlu nbidlu r rapport er, bejn is-sistema bankarja u SMP. Istrumenti finanzjarji llum għandhom profili ta' riskju għalijin ħafna, ma hemmniex elementi li jagħti użu privileġat ta' għajnunit minflok il-sussidi. U aħna m'għandniex l-istess ottimizmu tal- kommissjoni. Aħna rridu nvistu fil-kapaċità amministrattiva, trasparenza, iktar trasparenza fl-użu tal-fondi rata iktar għolja ta' parċipazzjoni ta' autoritajiet lokali u atturi ta' soċjetà ċivili imprendituri fil-proċess ta' definizzjoni ta' rekwiżiti previsti għal prezentazzjoni tal-proġett sabiex naraw x'inhu maħtiġijiet tas-sew tal-benefiċjarja ħarija. Aħna irridu li konna l-prinċipji ta' subija b'saħħitha biex nevitaw li kull teka koeżjoni tkun impożizzjoni mill-fuq il-politika ta' kozjoni jew waħda li nistgħu ntejbu imma meta nħarsu lin l-istrument attwali ta' investiment tal-Unjoni Ewropea immissa taħdem u għandna responsabilità kbira fl-Stati membri, speċjalment f'nofsinhar tal-Ewropa li sissa kienu l-iktar li benefikaw u ħafna minnhom daw ma tawx pożizzjoni ċara u dim tad-dida li għaddin fiha. Fil-fatt, Eh, biex eh, jifinanzjaw strumenti oħrajn bħal Horizon 2020 mela politik ta' koeżjani kienu qegħdin jiġu meqjusa bħala żejda u ma rridu naraw illi dawn huma kompletament żewġ affarijiet differenti. Dan politika koeżjoni huwa l-unika wieħed demokratiku probabbilment u wieħed illi jaqgħadna bħala komunità. Grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin D'Amato. Es folgt für zwei Minuten Herr Kollege Valcarcel Sisso. Kellim li mis, żewġ minuti. Grazie ħafna, Sur President. Signor Kommissarju, jena nirringrazzjak tal-evalwazzjoni favorevoli illi għamlet il-Kommissjoni ta' dan ir rapport fuq il-RIS 3 Grazzi tal-li għatina li se toħroġ bi gwidi ta' pratika tajba li frabta ma' l-izvilup u id-dissin ta' dawn l-istrateġiji għall-specializzazzjoni intelligenti u anke nifraħlek ukoll għall-isforzi li qiegħda tagħmel il-Kummissjoni sabiex ikun hemm kooperazzjoni aħjar bejn l-awtoritajiet lokali u reġjonali u anki bejn il-programmi ta' kooperazzjoni transkonfinali sabiex namlu użu aħjar ta' rizorsi nevitaw ix xol doppju. Ngħid ukoll illi il koezjoni eh, tibni toro, tibni starijiet, ċentrijiet edukattivi, dan kollha huma meħtieġa Spanja Eh, gawdiet ħafna minn din il-politika ta' koezjoni imma ma rridux ninsew illi l-iktar tri eh, li tajba li eh, tagħmel konnessjoni bejn il-popli hija propju l-investiment fil-iżvilupp tagħhom. jien din it-triq hija t triq tal-futur u naħseb illi eh, iġri illi dan il-futur isir propju il-prezent u da kollu il komissir Realta. realtà. Nun Frau Kollegin Michailova. Voli Mikhailova. Grazzi. Grazie Komissarju għal kommenti tijek fuq il-rapport tijek fuq li tisi jina nishtiq ningrazzja il-kollegi kolla illi tagħmel l-opinjonijiet tagħhom fil-Kumitat Reġi. Aħna ħdimna sfiq fuq dan ir-rapport. Nixtieq nistaqal darb'oħra li li tisi wera kemm effiċjenti u kemm għandu potenzjal. Mhux biss meta niġu għal politika territorjali tradizzjonali, foqsma pal-muma il-teknoloġija diġitali, l-enerġija, eh, riċerka xjentifika, l-speċjalizzazzjoni għaqlija, għala ah, le, fil-qasma tal-edukazzjoni, il-kultura, l-ambjent u l-bija. Jena konvinta sabarra illi li tisi għanda il-potenzjali li jiġu sviluppati fil-politika ta' kozjoni soċjali wara l-2020 li tisi tista' issir il-sis tal- tqassimi ġdid tal-potenzjal tar-reġuni u territorji differenti tagħna. Ma timx differenza qed nitkellmu dwar reġuni transkonfinali jew territorji oħrajn. Il-kooperazzjoni territorjali Ewropea għandha potenzjal qawwi għal iżvilupp u jiena konvinta illi id-dibattitu li aħna għandna llum li kellna llum se jgħin biex niżviluppaw iktar li tisi grazzi għal darba oħra. Grazzi, onorevoli Mikhailova. Issa, onorevoli Bresso. Grazzi, grazie ai kollegi tal-interventi, grazie al commissario, tal-informazzjoni interessanti li tatna fuq il-ġejjini tal-iżvilupp tal-istrateġiji makroreġjonali u tagħna partikolari. L-isfida ta' din l-istrateġija kif qed qabel se tkun li aħna jkollna Zona daqshekk komplessa u diversifikata li tibqa' sostenibbli. Hemm żoni huma żviluppati ħafna ekonomikament oħrajn mhux mimsusa, oħrajn diffikultajiet kbar ekonomiċi. U għajdi l ewwel strateġija li ma daħalx il-kapitali ma' żoni li huma meqjusa bħala marġinali mill-pajjiżi kollha montani iva, imma anki art art mhux mimsusa li hija karatterizzata minn ħtieġa innovazzjoni illi tista' tiżviluppa proġetti ġodda illi ma jeżistux biex ma jeżistux il-konċett ta' pajji ta' reġuni aħjar minn oħrajn. Per eżempju, teleworking, opportunitajiet tal-sharing economy, dawn huma kollha affarijiet li nistgħu naħsbu biex niżviluppaw Nistaw naħsbu per f'Uber per eżempju, dak il-reġuna xaħna fejn iġu għana il-taxis ma jeżistux. Anki tal-lin fuq distanza dawn kollha minn inizjattivi innovattivi li jgħinuna biex nelbu għal darboħra dawn l-isfidi li għandna li huma komplessi ħafna bħal dawk li jgħixu fl-alpi. Eh, kien hemm interventi ehm, fuq il-rotta Sorin Lyon illi nerġan tenni mandu xieqsam ma dan eh, din il-rapport diġa ġi deċiż diġa qed jaħdmu fuq u aħna li qed nitkellmu fuq u hawnhekk dan l-opinjoni jaħtieġa illi minn dawn ix-xogħol il-proġetti l-kbar irid ikun hemm konnessjoni eh, mal-żona alpina kollha li tingħata eh, importanza lilhom il-koll. Hija linja fondamentali nfakru biex innaqsu it-traffiku ah, tal-karozzi u trakkijiet fiż-żoni alpini jekk aħna qed naraw pereżempju fiż-żona tal-Gottard fejn aħna rajna um, ħafna naraw ħafna traffiku. Grazzi dan huwa tmiem id-dibattitu. Fil-vot ħajsir għada. Nadu għal-punt li mis l-aġenda tagħna. Is-sur rapport tas-sur Karawo fuq il-Fond Fiduċarju tal-Unjoni Ewropea l-Afrika implikazzjonijiet tal-iżvilupp u l-għajnuna umanitarja. Ir-rapport Fidej erba' minuti.